Care colleghe e cari colleghi. Kollegi, lodwa tajba. Il-sellem, il-President tal-Kunsill u l-President tal-Kummissjoni li Edin mana għawnek prezenti u wara l-konklużjonijiet tal-laqa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li seħed me 17 tal-21 tal-Lulju, jiena deċidejt fl-imkien mal-konferenza tal-Presidenti u u skont l-artikolu 154 paragrafu 4 tal-regolament illi najat din is-seduta straordinarja illum mid-9 u nofs il-qudiem eh, biex il-Parlament ikun jista' jiddiskuti u jesprimi ruħu eh, fuq il-rapport eh, fuq il Eh, fuq l-MFF u fuq l-irkupru. B'din is-seduta straordinarja nindikjara li din is-sessjoni issa eh, li ġiet interrotta fl-10 ta' Lulju li għadda eh, terġa' tifetaħ aħna rċevejna l-programm, entkom rċevejtu l-programm ta' diskussjonijiet u tal-shifts ta' votazzjonijiet memx eh, kummenti, allora il-minuti huma approvati u se jkunu pubblikati fuq il-website tal-plenarja. Il-minuti ta' seduti ta' 8, ta' 9 u tal-10 ta' lulju eh, u il-testi approvati ġew imqasma. Hemm xi kummenti, m'hemmx kummenti mela il-minuti huma approvati. <clears throat> l-autoritajiet kompetenti e, edin jajdu li l-elezzjoni ta' Manuela Ripa fil parlament Ewropew flok Hubner mis-16 ta' Lulju tal-2020 wara e, sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja wara il-ġunta elettorali ta' 3 ta' jannar tal-2020 il-Tribunal Suprem ta' disa ta' jannar il-Parlament juhu nota ta' l-Onorevoli Ferrando minn jannar wara eh, il, minn flok il-Dias eh, eh, minn jannar tal-2020 nawgura li l-kollega u li għandu drittijiet kollha fil-Parlament skont il-regolament għana. Il-grupp tal-ħodor ikkomunikaw li deċiżjoni fuq il-nomina tal-kumitati u deċiżjonijiet hija minn data tal-lum. L-onorevoli Ripa se tkun fil-Komitat Industria Itre u sikurta u difiza. Grazzi. Ma nista' nibdew bil-agenda eh, fuq id-diskussjoni fuq il-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni nati il-mikrofonu lill-Onorevoli Weber. President, kollegi, qabel ma nibdew nitkellmu fuq ir-riżultati tal-Kunsill Ewropew nixtieq nitkellem fuq il-situazzjoni tal-Mediterran fejn rajna azzjonijiet militari minnaħa ta' Torok u rajna anki deċiżjonijiet fuq Agja Sofija illi hija eżempju tal-invażjoni reliġjuża. Dawn huma azzjonijiet min-naħa ta' Torok u jiena nixtieq ngħid illi dina mhijiex kwistjoni ta' kwistjoni bejn il-Grigi u ċiprioti u t torok imma hija kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant Michel u anki eh, u dim von der Leyen nishtiq najt li aħna nishtiq u nidefendu drittijiet ta' ċittadini tagħna li huma anki dawk eh, ta' Ċipru, għandna nżommu dialogu miftuħ u rridu issa konsideraw sanzjonijiet kontra Turkija. Hemm bżonn naġixxu u hemm bżonn naġixxu issa u din nixtieq ngħidha jiena nġiba qudiem l-attenzjoni eh, tal-Parlament. Uh, tal Grazzi President Weber. Nixtieden il-kollegi li qegħdin bil-qeda hawnhekk illi għandhom jilbsu il-maskra skont il-regolament. Grazzi l-agenda issa hemm diskussjonijiet fuq id-dikjarazzjoni tal-Kunsill. U nagħti il-mikrofonu lil President Michel għall intervenzjoni tiegħu. President, deputati onorevoli, erba tiem u erba tiljeli Daqsek domna ninnegozjaw aħna il-ħaqna ftejim fuq l-irkupru u fuq l-MFF. U dan jena attualment jena konvent illi aħna dejjin issa minn moment storiku aħna ħdim ħdimna waġajna malajr burġenza. Finqas minn xarej aħna ftemna fuq ftejm fuq 1.08 triljuni ta' euro. U din hija risposta qawwija ħafna meta wieħed jikonsidera eh, jikkonsidera il-problemi tal-ekonomija. Il-risposta tagħna hija qawwija iktar minn dik tal-Amerika ta' ċina Fil-fatt dan huwa eh, dan il-ftemin hija dan il-ftehim huwa l-ewwel darba fl-istorja Ewropea illi aħna il-ħaqna u l-ewwel darba illi il-budget tagħna huma marbutin mal-kondizzjonijiet tal-klima u jallow il ewwel darba wkoll li l-budget tagħna se jkun marbut direttament mal-istat ta' dritt u jiena konvint ukoll li l-Ewropa hija qawwa għal azzjonijiet. Kollegi jiena jataw qoddimkom u nġib eh, ftehim unanimi mis-27 kapijiet ta' statu gvern kollha kemm huma kellhom jagħtu ftit biex ikunu jistgħu jiksbu xi ħaġa. U għaftejm qawwi ħafna għall-Ewropa u għall-Ewropej u għaftejm ġust bilanċat u minajr preċedenti għatma kienem ftejm bħalu qabel għalix jiddefendi il-konverġenza, rezilienza u trasformazzjoni fuq il-font ta' eh, irkupru. Next Generation EU hija waħda mill-miżuri li huma mirati biex nirkupraw mill-impatt tal-COVID-19. Eh, dan l-irkupru ma' 750 biljuni. Eh, eh, design ta' grants u 63 ta' ta' self u il dawn il-fondi se jkunu destinati anki għal ftejm klimatiku u fuq il-balance aħna niproponu ninużaw 1074 biljuni l-antana għal ikonna konna suċċess b'dawn il-fondi u biex in, biex insaħħu il-konverġenza u trasformazzjoni li hija urġenti u neċessarja. Il-MFF jipprevedi anki tnaqis meta qablu għamal proposta l-Kummissjon ma minnaħa tiegħi jiena nixtieq ngħid li punta tluq tagħna kien flus illi illum qed nonfqu bħala uh, Unjoni Ewropea u meta nqablu għamal lum nistgħu naraw li l-MFF u l-irkupru fl-imkien fija totali ta' affarijiet zejda meta nqablu ma dak li kien qabel fuq il-Horizon, fuq l-Erasmus u aħna qed niproponu anki riserva speċjali mħabba l-Brexit għax dan huwa mħabba l-fatt illi biftejim jew mingħajr ftehim anki tal-Brexit f'kull każ hemm bżonn illi eh, aħna eh, anki niproteġġu il-pajjiżi li huma milquta mill-Brexit. Naf li hemm eh, suġġett li attira ħafna attenzjoni illi kienet anki importanti anki fil-Kunsill Ewropew il-kwestjoni ta' rebates u għaveru illi dawn il-rebates ġew miżjuda u għaveru li dan ġi anki parti mill-ftejm totali għaliex kienem bżonn illi aħna naslu għal dan il-ftejm. Dan kien ftejm politiku illi inkludu anki dan l-aspet. Umbat fuq l-own resources, fuq il- eh, own resources aħna diskutejna anki b'mod informali, anki mal-parlament, għax aħna nħossu illi l-own resources huma eh, bidla fuq kif l-Europa tara il-futur taħħa U allura nistgħu ngħidu li aħna eh, l-ħakna riżultat anki li lem minn dak li wieħed seta' jimmaġna xi ftit ġimatilu. Eh, u jina mm, nixtieq ngħid eh, li nixtieq inżid anki argument meta inqabluha mal-proposta inizjali tal-Kummissjoni illi illi issa għanna strument għawi ħafna politiku biex inħedġu, eh, biex nikoraġiċu deċizjonijiet. U nittama illi dana se jimpenja eh, il-kapijiet il ta' statu tal-gvernijiet u anki għal-parlament eh, il-kwistjoni digitali, il-kwistjoni tal-gwardja tal-frontieri, il-kwistjoni eh, Eh, se jkunem eh, ħafna diskussjonijiet politiċi u anki possibilità ta' diskussjoni demokratika, imma anki fil-parlamenti nazjonali. Dan u aspett pozittiv għaliex dan id-dibattitu u importanti ħafna għal eh, futur tal-Europa. Umbat hija kwistjoni anki għal Parlament Ewropew li hija kwistjoni essenzjali u bla dubju se nitkellmu fuq anki dal-għodu il ruol tal-Parlament fil-ħidma leġislativa u uh, fuq il-RRF li huwa il-Resilience Fund li huwa il-fond tal-kupru uh, anki hawnhekk fil-konklużjonijiet hemm miktub illi uh, se jkun hemm il-kontroll politiku maqsum bejn kunsill il-Parlament fuq il-kontroll tal-ispejjeż ta' dan l-istrument u naħseb illi nkunu nistgħu naqblu fuq dan u fl-aħħar punt li huwa qalbi ħafna inna ħames snin issa illi jiena ili hawnhekk bħala Parlament Ewropew u darodu kena diskussjoni importanti għall-ewwel darba tkellimna fuq l-istat ta' dritt u fuq valuri fondamentali. U hawnhekk forsi hawnhekk ma forsi ma, ma konkludinix, pero kienet ħaġa importanti ħafna. Jena eh, jena kontent li essa ktibna fuq il-kondizjonalità bejn il-kwestjoni tal-governance. Eh, naturalment kulħadd issa irid jidħol bir-rol tiegħu il-Kommissjoni, il-Parlament Ewropew u anki il-Kunsill Ewropew fil- kwistjonijiet tal-kompetenzi eh, tal-approċ politiku u anki il kunsil eh, u l-Kunsill se jerġa' jitkellem fuq dan is suġġetti li huwa ċentrali importanti, fondamentali ewlieni għall-Aġenda Ewropew. Dan si jibqa' fiċ-ċentru tal-dibattit Ewropew. Deputati konkludi u ngħid li xi ftit ġranet ilu aħna eh, bizna il-350 vittmi fil-350.000 vittmi fil-dinja eh, kollha. U dana kellu pad kbir fuq id-demokrazija xi xurilu ħatma ħaseb illi u eh, għed jista jilimita l-libertajiet fondamentali. Eh, issa jena konvinti li d-dinja ħatkun differenti wara l-Covid-19 19 sanda tkun iktar eh, eh, iktar eh, maquda ma dan il-neċessità ta' umanità. Il-ftejn minn prezentallu u fl-opinjoni tiegħi ftehim finanzjarju, però qed jimxi iktar len mill-finanzi sempliciment. għalix dan huwa sens li aħna nixtiequ e, impoġġu fuq l-Ewropa. Dan huwa moment storiku fil fat u e, l-lum għanna agenda solida għal risorsi propri biex namlu anki il-kwistjoni tal-sim tal-dejn e, u dana ifisser illi fl-aħħar eh, nistaw n-organizzaw differentiment l-own resources tana u l-lum et nibatu sinjal ta' fiduċa, ta' solidità tal-istituzzjonijiet Ewropej biex najdu li dinja li l-Europa teżisti hija solida u b'saħħitha. Grazzi. Grazzi President Michel. Issa, nisimaw menant il-President tal-Kommissjoni, eh, Signora von der Leyen. mil. Sitt mit elf. Sitt mit elf vittima ta' il, ta dan il-virus. Sitt mit elf eh, ħajja uh, Eh, stejjer eh, importanti eh, dawn il-familji kollha huma familji li għandhom xaħat nieqes 600,000 vittima illi ħajbqgħu dejjem prezenti fil-memorja tagħna u nafu li għadha m'għadniex l-aħħar kelma. Sfortunatament. Wara dan aħna nistaw anki nikkonsideraw l-impatt terribli fuq il-ekonomija, fuq il-ċittadini, fuq l-intraprizi tana kolla. Kulħat jgħat u kulħadd jgħat jaħdem u jiġilet. Din il-pandemija għal laqtitna fil-bidu tas sena u irridu niftakru dawn il-ġranet dawn il-morda illi dejjem zdidu u anki il-limwiet il imwiet il li dejjem żdiedu, il-sim bejn il-pajjiżi tagħna. E, e, illi e, rajna il-kritika klim ta' ofiza bejn bejn tramuntana u nofsinar bejn l-vant u l-ponent. Situazzjoni kienet kera ħafna u ma kienx hemm ħafna alternativi u il-soluzzjonijiet li kienem u dimna kienu soluzzjonijiet intergovernativi. Iġifiri barra mill-Europa, mil minar, eh, metodu komunitarju minar Parlament Ewropew u nfakarkom illi konna anki minar ftejim fuq il-budget Ewropew wara sentej wara l-proposta wara li għamilna l-proposta tagħna għall-MFF. U għal din raġuni il kommissjoni Ewropea għamlet proposta Ewropea biex tevita eh, eh, eh, l-izbalji tal-imoddi. Proposta Ewropea biex nerġaw biex nirkupraw l-Europa Next Generation EU deputati onorevoli aħna kolla kemm aħna nafu illi l-Europa għada ma ħarġitx minn din il-problema, però jiena naf anki nara illi palissa hemm eh, eh, possibilità ta' futur eh, eliminajna u elibna it-tabu wasalna għal moment deċiżiv fl-Unjoni Ewropea. Aħna bajna ma' u din fl-imkien 27 pajis membru appoġġat li qed jappoġġaw il-Kummissjoni issa għandna risorsi biex niġildu kontra din il-kriżi ekonomika kollha flimkien fil-Next Generation EU issa għanna strument wieħed għall kupru 750 biljun euro. Dawn is 750 biljun euro biex jappoġġaw il-minġi mal-qut 750 biljun biex nipromovu su intern tana 750 biljun biex ninvestu eh, fil-digitalizzazzjoni, fil-modernizzazzjoni, fil-reżiljenza tal-Unjoni Ewropea. U <coughs> memx dubju illi 27 pajis membru illi jiftemu fuq kwistjoni daqsek kbira u daqsek importanti. E, eh, Diġa hija sfida kbira Eh, u għed għandu eh, juri kuraċ biex jaffaċċa u ovvjament eh, aħna konna nafu li ma kienx se tkun ħaġa faċli. Kwalunkwe ħaġa meta jkollok għan importanti dejjem ikun valla pena li wieħed jidħol għalih u fejn wasalna blan ispiritu uh, eh, tana uh, kienem mm, dawk li talbu li ma ridux assolutament sussidi, ridu biex self. U l-lum minna l-oħra għanna eh, għanna ftejim li għanna sussidi għal 390 miljon u 360 għal self Iva, hemm inqas eh, grants mill-li ġew mitluba mill-Parlament, però ħarsu eh, fil-bidu eh, ħarsu e, qabluħ ma dak li ma l-idejat li kienem fil-bidu. Id-differenza hija kbira ħafna. Ah, dawn se jiġu investiti fi riformi eh, skont ir-rakkomandazzjoni speċifiċi ta' kull pajjiż minnaħa tal-Kummissjoni. U peress li dana se jkun investiment Ewropew, eh, fl-Unjoni Ewropea tagħna huwa importanti illi il-Parlament Ewropew ikollu anki fuq dan ruol ewlieni. Il-Parlament bħala koleġislatur dan il-parlament se jkollu vuċi fuq l-istruttura ta' dan l-istrument u anki fuq il-governanza tiegħu. Il-Kummissjoni tigarantixxi trasparenza totali u anki il-fatt li hija lesta għal dialogu fuq l-ispiża kollha u biskambi mal-pjanijiet nazzjonali u fuq l-implementazzjoni ġenerali tal- Eh, tal-istrumentu. Bekk flimkien inkunu nistaw nigarantixxu illi Next Generation U eh, jista jilħa il-riżultati illi aħna eh, ridna. U bekk inkunu nistaw nigarantixxu illi Next Generation U tista' iżid trasformazzjoni ħadra u digitali 30% ta' dan il-fond se jiġi minn fuq fuq eh, l-azzjonijiet marbutin mal-klima u jekk nagħmluhom tajjeb l-affarijiet jiena naħseb billi Next Generation EU tista' tkun wieħed mill-stimoli l-ikbar stimoli tal-investiment ta' riformi mhux biss fl-Ewropa ma' kull imkien fid-dinja il-5G, il-networks, il-digitalizzazzjoni industriali, eh, l-enerġija li tiġġeddet kollox se jisir eh, sostenibli minn il-punto di vista klimatiku u aħna eh, eh, dana se jkun stimolu illi se jkun eh, se jkun pedament ta' riformi neċessari u se jkonna anki eh, fond ta' transizjoni ġusta biex nappoġġaw eh, dawk il reġuni dawk il setturi tal-ekonomija, dawk il-persuni, dawk l-industri li għandhom bżonn iktar. Naturalment aħna xtaqna iktar imma l-ftejim qed jiggarantixxi li jkun hemm tal-1 u 25 fil-mija Eh, ta' distribuzzjoni eh, eh, u dan ħatamel differenza kbira fuq deputati. Ir-rebbieħ il-kbir ta' summit u ma' rizorsi propi l-ġodda. Issa, għanna bil unanimu fuq il-ħtieġa li jkun hemm riżorsi propri ġodda għandna kalendarju ċar ukoll u dawn marbutin mal-pagamenti mill-ġdid u dan huwa pass ġdid għall-Unjoni Ewropea. E, kemm il-Kummissjoni u l-Parlament xi ħaġa bħal din ilhom jitolbuha, issa m'għandniex ħin x'naħlu. Il-Kummissjoni se tippreżenta pakkett ta' riżorsi propji ġodda issa u dan se jinkludi e, taxxa diġitali e, se nippreżentaw ukoll mekkanizmu ta' ġustament tal-karbonju l-frontieri u estensjoni tal-ITS. U dawn it-tnejn imorru it-fit. Hemm bżonn li nagħmlu prezz fuq il-karbonju fl-oqsma ewlenin kollha tal-ekonomija hawnhekk f'darna u hemm bżonn nevitaw il karbon leakage minn barra biex niżguraw li nkunu sostenibbli u kompetittivi. Onorevoli membri, Kustjoni oħra li qiegħda fil-qalba ta' dak li l-Unjoni Ewropea tfisser il-valuri jiġifieri, dawn il-valuri inkluż ir rispett tal-istat ta' dritt huma s-sissin tal-Unjoni tagħna dawn il-valuri huma obbligatorji u m'hemmx prezz għalihom. il kunsill Ewropew impenja ruħu biċ-ċar biex jirrispetta l-istat ta' dritt u jħares l-interessi finanzjarji tagħna wkoll. U jiena mhux biss nilqa' dan bil-qawwa, anki għaliex huwa ta' importanza kbira eh, jekk inqisu kemm għandna flejjes pubbliċi involuti issa bin-Next Generation EU. Però anki eh, brabta ma' dan il kuntest il-Kommissjoni issa se tagħmel follow-up Aħna se nikkonsidraw il-proposta tagħna tal-2018 għall-Istat ta' dritt se naħdmu flimkien mal-kolleġislaturi biex niżguraw li l proposta tagħna tal-2018 titkompla u tissaħħaħ il ħarsien tal-baġġett tagħna u r-rispett tal-istat ta' dritt dawn iż-żewġ affarijiet imorru id fit u rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex inħarsu l flejjes Ewropej billi nsaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-frodi. Dan ifisser li jkun hemm il-kontrolli meħtieġa inkluż database li tejna nkunu f'pożizzjoni li nkunu nafu min huma l benefiċjarji aħħarin tal-fondi Ewropej u se naħdmu mill-qrib mal-Parlament biex dan issir realtà fix-xhur li ġejjin. Onorevoli membri, jiena bdejt billi jgħid l-qbil tal-Kunsill wara xaq ta' dawl eh, fl-aħħar. Però b'dan id-dawl hemm ukoll id-dellijiet u f'dan il-każ id-dell huwa fil-forma ta' budget daqsxejn aktar fjak għat-tul għall-EU. Kien hemm deċiżjonijiet eh, li dispjaċina nieħdu brabta ma' ċerti programmi li għandhom valur miżjud kruċjali għall-EU, pereżempju il-Horizon. Il-programm tagħna għas-saħħa essenzjali l-investiju. E iva, dawn kollha ġew miżjuda, però bla dubju ma ġewx miżjuda daqskemm xtaqna. U jiena nemmen li d-daqs tal-fondi esterni tagħna, speċjalment, hija xi ħaġa li tħassibna. Irridu niftakru li l-valur tal-programmi tal-EU huma ħafna akbar mill-ispejjeż involuti. Iva, rnexxielna nevitaw aktar tnaqqis kif xtaqgħu ċerti stati membri, però dan l-MFF huwa xi ħaġa diffiċli biex naċċettawha u naf li hawnhekk intom itħossu l-istess ħaġa. U għal darba irridu naraw daqsxejn minn fejn bdejna qabel ma' bdejna dan il-budget kellu toqba ta' madwar 70 biljun euro minħabba l-Brexit. Eh, Kanna nqas eh, pajjiżi xi kontribwixxu, però rnexxielna nagħlqu din it-toqba nsadduha kważi kollha dan ifisser li kull pajjiż però jrid iħallas aktar. U meta qis ukoll Next Generation EU issa għandna s-saxħa finanzjarja ta' 1.8 triljuni kważi 13% tal-GNI tal-Istati membri kollha f'daqqa u se nżidu l-perċentwali tal-politika moderna b'aktar minn 50%. Biżżejjed nħarsu madwarna madwar id-dinja biex naraw min qiegħed jikkompetilna fuq dan il-livell. Sinjuri, Il-pressjoni ta' din il-kriżi fetħet bibien li kienu maluqin għal diversi snin. Dan huwa mument diffiċli, però minkejja d-diffikultà għandna opportunità issa għaxar snin ilu l-kriżi ekonomika u finanzjarja tal ewro uh, eh, salvajnieħ l-euro mill-kollass, dan kien jinvolvi sagrifiċċji kbar l-ekonomiji tagħna ġew żviluppati minn dak iż-żmien però iż-żgħażagħ kellhom jitilqu minn pajjiżhom ukoll biex ifittxu xogħol band oħra biex ikollhom futur. Ehm, kien hemm ħafna appuntar tas-subajn bejn il-pajjiżi u dan għadna naraw sallum il-ġurnata. Din id-darba imxejna mod ieħor, naħseb imxejna aħjar 750 biljun euro. Parti minn din il-pakketti hija sussidji dan huwa sinjal ta' solidarjetà u disponibilità fil-femma tiegħi. In-next generation EU jfisser aktar mill-flus fil-kriżijiet moddija l-istati membri ma tantx kienu kellhom fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej Però dak iż-żmien differenti. Din id-darba l-affarijiet evolvew. Din id-darba qegħdin nippruvaw nimmiraw għal soluzzjoni komunitarja għaliex il-Kummissjoni wkoll impenjat ruħa biex isseħħ dan li lil kulħadd bi proposta intelligenti. Grazzi għal Next Generation EU, l-Istati membri kollha qegħdin fil kundizzjoni li jelbu il-kriżi jgħinu l-kumpanniji tagħhom, iċ-ċittadini tagħhom mingħajr ma ibatu l bilanċi pubbliċi. Next Generation EU jibbaża fuq il-metodu komunitarju u dan se jgħin ħafna u se jkompli jaqadna din id-darba jekk eh, nerfaw il-responsabilità eh, tal-ġejjin tal-Ewropa u l-ġenerazzjonijiet futuri dawn ir-responsabbiltajiet kollha qegħdin fuq l-ispallejn tagħna, spallejn komuni, dan il-pis qegħdin nerfgħu lkoll kemm aħna bir-responsabilità tagħna u ċertu gburija. Viva l-Ewropa, viva l-Ewropa. Grazie Presidente. Grazzi President von der Leyen. Issa nisimgħu minant il-gruppi politiċi. Il-PPE, President Manfred Weber. President Sassoli, President. President Sassoli, President Michel, President von der Leyen, eżis kollegi, is solidarieta Issa qegħdin narawha dan huwa il-messaġġ ewlieni tar-riżultat tat-taħdidiet dawn l-aħħar tlettijem rajna rajna wkoll l-alternattiva tan-nazzjonaliżmu u l-egoiżmu ħaġa tal-waħx. U aħna kuntenta ħafna issa li issa ntbaddal il-messaġġ ċar ta' għaqda. Imkien aktar fid-dinja 27 pajjiż ieħor qegħdin jagħtu din it-tip ta' dan it-tip ta' messaġġ maqut ma nagħmlu aħna għalhekk nirringrazzja Charles Michel, Ursula von der, von der Leyen, Angela Merkel, il-President tagħna negozjati Ma tantx irqattu però sa r-riżultat kien tajjeb. Għamiltu biċċa xogħol tajba, aqattu l-Ewropa u l-grupp tal-PP e jappoġġa dan l-ispirtu ta' solidarjetà. Kuntent dwar il-ftejm, m'hemmx dubju, però mhux kuntent dwar dak li ħdimtu għalih nilqgħu r riżultat iva, però qegħdin f'demokrazija parlamentari u sadan ir-riżultat wasal hawnhekk fil-Parlament Ewropew u r-rwol tagħna huwa li Mhux se jkun hemm dejjem l-istess output mill-input eh, min naħa tal-Kunsill. Dan ifisser li hemm bżonn is nħaffu. L-ewwel proposta tal-MFF Ursula von der Leyen semmita din l-ewwel proposta kienet preżentata fl-2018 tgħidulniex jiġifieri li qegħdin naqgħu lura kien hemm ħafna ħin biex isir ċertu xogħol Dak li qegħdin nagħmlu issa huwa l-proċedura normali li se tinbeda abbażi tat Trattat ta' Lisbona u iva hemm ħafna punti fejn hemm bżonn kritika Ursola maħniex lesti li nibbilaw il-pillola li semmejt inti, speċjalment l-MFF fuq l-MFF naħsbu li mhux qed jindirizza l isfidi tas seba' snin li ġejjin hemm bżonn inħarsu aktar lejn il-ġejjieni u jiena bħala membru elett tal-Parlament eh, għandi l-wedi l li għamilt il-PP e wiegħed pereżempju il-gwardja tal-kosta aktar b'saħħtu eh, wedna wkoll li se nindirizzaw il-mart eh, l-aktar ewlieni bħal kanċer però issa hemm dan it-tnaqqis fil-budget tas-saħħa fi żmien il-coronavirus dan ma jitwemmnux u għedna wkoll tisħiħ għall-innovazzjoni fl-Ewropa. U meta l-Konsil ħareġ bi 3% għall-innovazzjoni qegħdin naqgħu lura fil-konfront tal-Asja iċ-Ċina bl-innovazzjoni qegħdin nitilfu l-ġejjieni u issa aktar tnaqqis bil-horizon u għedna wkoll Ewropa aktar b'saħħitha fid-dinja u issa d-difiża l-Afrika il-viċinat tnaqqis kullimkien. Dan huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa l-Ewropa mhix cash mexejn il-proposta li għandna qudiemna qed wassalna għal renazzjonalizzazzjoni tal-budget Ewropew 90% mis-750 biljun euro tan Next Generation EU se jmorru direttament lill istati membri u l-budgets tagħhom sal-lum il-ġurnata għadu ħadd ma jaf fis se jintefqu dawn il-fondi kull mexxej mar lura daru dan l-envelop kollu flus, però hemm spirtu Ewropew wara dan kollu jiena nibża li dawn il-flejjes se jiġu sparpaljati fi proġetti favoriti, fi Franza qalu se jintużaw dawn għal proġetti soċjali, oħrajn qalu se jnaqsu t-taxxi biex jixpronaw tkabbir affarijiet bħal dawn qegħdin naraw u xhur oħra nerġgħu niltaqgħu hawnhekk u nilmentaw li ċittadini ma jifhmux x'inhi l-idea ta' flejjes Ewropej se nibdew nilmentaw nerġgħu lin nies mhux qegħdin jaraw il-valur miżjud tal-ewro. U din hija l-ħasra li se naraw jekk ma nużawx dawn il-flejjes għal proġetti Ewropej bħalma għamlu ta' qabilna bl-Airbus, hekk għamlu huma. Aħna nagħmlu li l-pajjiżi l-Kunsill kellhom jaqblu fuq pereżempju netwerk transnazzjonali tal-5G pjana l-idroġenu fl-ju fejn kull stat membru juża l-envelop tiegħu għal dawn l-investimenti. ċittadini issa jistgħu jorbtu fuq il-Parlament Ewropew. Aħna rridu nkomplu naħdmu fuq għadin. Irridu ngħidu tagħna fuq kif se jintefqu dawn il-flejjes Ewropej u se nkunu qegħdin nassu fuq il-valur miżjud Ewropew nitlob il-President Michel u President von der Leyen biex joħorġu b'lista ta' ħames sitt proġetti innovattivi industrijali li kull stat membru jista' jikkontribwixxi għalihom permezz tal-flejjes li rċivu li se jirċievu fis-snin li ġejjin. U rridu nitkellmu wkoll fuq l-istat ta' dritt għal darba oħra l-ewwel darba li qegħdin norbtu l-flejjes mal istat ta' dritt bħaġa pożittiva però meta nara l-dikjerazzjoni tal-mexxejjed Ewropej konfuż Macron qal se jintefqu biex nirrispettaw l-istat ta' dritt oħrajn qegħdin jgħidu li m'hemmx rabta. Irridu nkunu ċari fuq għadin għandna bżonn roadmap, għandna bżonn mappa ċara biex nimplementaw il-prinċipju m'hemmx flejjes jekk ma nirrispettawx ir-regoli u mekkaniżmi Ewropej. Imbagħad ħaġa oħra nirringrazzja l darb'oħra l riżultat wara l-Kunsill Ewropew irridu naħdmu flimkien issa bi għal soluzzjoni xirqa nużaw il żmien li baqalna biex insibu soluzzjoni u ntejbu dan il ftejm li ntlaħ. aħna diġà lesti li nagħmlu dan. Grazie Presidente Weber. Grazie President Weber. Issa, fisem soċjalisti u demokratiċi, il-President Irace Garcia Perez. President. Grazzi, President Michel, President von der Leyen, li nibda bċaħġa ħaġa li qalet Aria Lopez li hija infermiera fl-Spartana li l-ġimgħa l-oħra fil-funeral tal-Istat ta' Spanja fġieħ il vittimi tal-Covid qalet hekk aħna għamilna dak l-istajna ħdimna fil-limitu tas saħħitna u fimna aħjar minn qatt qabel għaliex għażilna dan ix-xogħol. Neħdu ħsieb dak li jkun insalvaw il-ħajjiet għalkemm ħafna kollegi kellhom imutu huma mbagħad għal dan ix-xogħol koprejna l-ħtiġijiet bażiċi emozjonali konna messaġġiera tal-aħħar saħħa għal dawn l-anzjani li mietu waħedhom smajn dawn in-nies li kellhom jitkellmu mal-qraba tagħhom bit-telefon tajnihom idejna dawn kellna wkoll inxerdu ħafna demmat Qegħdin niffaċċjaw l-ar kriżi tal-ġenerazzjoni tagħna l-Unjoni Ewropea ma setgħetx tinsa l-ġenerazzjoni twali u ġejjina dan il-qbil li ntlaħħaq fil-Kunsill Sinjura von der Leyen, Sur Michel se jidħol fl-annali tal-istorja Ewropea għall-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni l-Istati membri qablu fuq il fuq dan il pakkett xi ħaġa li laqqas biss konna nikkontemplaw għat leċċurilu u niftakar li kien dan il-Parlament Ewropew li kien beda b'din il-proposta hemm bżonn inkunu gburrin bħala istituzzjoni fuq għal din anke l-kwistjoni tal-Eurobonds ukoll xi ħaġa oħra li tgħin biex tkompli jiżdied il-federaliżmu fl-Ewropa. Eh, aħna eh, rajna fl-immod il-paralizzazzjoni tal-ħajja komunitarja u issa bil-konferenza tal ġini tal-Ewropa għandna opportunità biex nippruvaw insibu forma ġdida ta' teħid ta' deċiżjoni fil-proġett Ewropew bis-saħħa tal dan il-qbil, l-Unjoni Ewropea qed turi li talmet mill l-iżbalji tal-kriżi li għaddiet jekk il-politika ta' awsterità ddeċidiet li salva l-banek u tinsal il-persuni, issa il-persuni in-nies se jkunu l-prijorità tagħna u jekk nixtiequ li jkunu fuq quddiem hemm bżonn niffokaw il-ħidma tagħna fit trasformazzjoni meħtieġa biex naslu għal soċjetà aktar ekoloġika, aktar ġusta, aktar diġitali. Is-soċjaldemokrazija mhux se nippermettu li responsabilità terġa' taqa' fuq l-aktar vulnerabbli għalihom nixtiequ roadmap b'impenni vinkolanti bir-riżorsi propri l-ġodda li ma joħonqux il-budgets nazzjonali u lanqas is-saħħa tax-xiri taċ ċittadini hekk biss nistgħu noħorġu mill-kriżi b'ċerta ġustizzja inaċċettabbli li s-sistemi fiskali ta' ċerti pajjiżi jippermettu li kumpaniji multinazzjonali jaqilgħu dawn il-flejjes kollha b'detriment għall benessri tagħna ma nixtiequx nitilfu ħin il-virus għadu għaddej u rridu nigarantixxu li l-irkupru jibda mill-aktar fis. Hemm bżonn ugwaljanza wkoll mal-Kunsill bl-applikazzjoni tal-fond tal-kupru l-approvazzjoni tal-perjodu budġetarju li jmiss jekk aħna konxi mill dan il-waqt storiku ma naqblux mal-istess ottimiżmu brabta mal-MFF għal snin li ġejjin. L-essendi aħna mhux se naċċettaw tnaqqis hekk kif propost għattul li f'mument bħal dak li għaddejn minnu jeħtieġ ċertu saħħa strateġika hemm bżonn innaqsu diskrepanzi bejn il-pajjiżi se naħdmu fin-negozjati li nitamaw li jibdew ma jdummux biex inżidu l fondi għal Horizon, InvestEU, Life Erasmus, Ewropa Digitali, kif ukoll qosma ta' kooperazzjoni għall għajnuna komunitarja għaliex l-irkupru tagħna ma jistax ikun għaspejjeż ta' dawk in-nies li huma l-aktar vulnerabbli dawn li jgħixu f'kundizzjonijiet ta' armin tagħna nies li qegħdin fl-Ewropa, però barra mill-Ewropa, aħna se nkunu sodi ħafna kontra kull proposta li tipperikola l-istat ta' dritt li bnejna aħna drittijiet u libertajiet tal-Unjoni rridu nwettquhom is-soċjalisti din jgħidu ċara. M'hemmx ewro wieħed għal dawk il-gvernijiet li ma jirrispettawx bi sħiħ l-istat ta' dritt u l-valuri fundamentali tal-IO. Kollegi, kollegi, Meta l-politika ma tibqax tkun li għaċ-ċittadini, is-soċjetà ma jkollix fiduċja fil-politika għal daqstant huwa l-mument issa li inkomplu din il-politika ta' veru dik li hija kapaċi li tinsa l-interessi privati għall-interess komuni. Dan huwa l-mument li rridu niddefendu. Il-bira kien hemm wieħed żagħżugħ qal li jiena għandi fiduċja li Ewropa oħra possibbli nistgħu naslu għal dan. Hekk għandna nagħmlu l-Ewropa għaċ-ċittadini nisa u rġiel Ewropa oħra hija possibbli. Grazzi. Grazie President. Grazzi. Issa il-President tar-Renew Dacian Ciolos għandek il-kelma. Monsieur le Président, Madame la President, Monsieur le Sur President, Sinjura President, grazzi ħafna. Mela l-ewwel qed nixtieq nifraħ lill President tal-Kunsill Ewropew Sur Michel tad determinazzjoni li wara biex jintlaħaq bil. Prosit tal-li naxxilek ukoll tibni relazzjoni ta' fiduċja mal-Parlament Ewropew din hija xi ħaġa essenzjali wkoll. F'temp ta' ftit ġimgħat l-Ewropa rnexxila tura turi eh, solidarjetà bħalma qatt kienet għamlet qabel. Qed nieħdu se nieħdu self eh, kbir b'mod konġunt biex inkunu nistgħu naffaċċjaw waħda mill li kriżijiet il-qatt laqtitna. Il-grupp tiegħi Renew Europe għandu għal-qalbu ħafna il-pjan ta' kupru ħadem ħafna fuq u għed neħdu gost li jissa ser isir realtà. Dan il-qbil għandu dimensjoni storika, dan il-ftejim għandu natura storika u uh, madankollu mandux jaljenana minn dawk li huma l-ambizzjonijiet tagħna. għanna eh, nifukaw fuq il-programmi komunitari mhux dawk nazzjonali li żjed ma rridux nimminaw il-kapaċità tagħna illi mm, niżviluppaw strateġija verament Ewropea. Issa, jekk dan is-self li ħanieħdu rridu nerġgħu nħallsuh lura flimkien, mhux se jagħmel sens, mhux se jkollu sens jekk ma nkunux nistgħu niffinanzjaw proġetti nazzjonali permezz tiegħu. Però il-proġetti nazzjonali iridu jinkludu fihom l-ambizzjonijiet Ewropej. Il-Parlament irid jimbotta f'din id-direzzjoni billi jintlaħaq fejn interistituzzjonali fuq l-implementazzjoni tal-programmi. Biex dan kollu jkun possibbli rrid ikollna qafas finanzjarju pluriennali li jkun jista' jiffinanzja l-prijoritajiet tagħna l-ambjent diġitali, il-programm mm, apposta tal kriżi u prijoritajiet oħra dan huwa essenzjali irridu naraw li nisiltu ċertu talim minn din il-kriżi. Apparti minn hekk irridu wkoll impenni seri biex noħolqu riżorsi propji. Ma jistax ikun li aħna nisselfu dik il kwantita mingħajr ma nkunu nafu mbagħad kif se nħallsu allura. U għalhekk huwa indispensabbli li jkollna ftehim interistituzzjonali biex bekk ir-riżorsi propji nkunu nistgħu naddottawhom qabel ma jibda l-perjodu li matul rridu nħallsu lura dan il-self li se nieħdu. Irid ikonna bekk pjan direzzjonali ċar ħafna. Biex nala, il-grupp tiegħi ser jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal dan il-pakket jekk il-pakket ikun joffri garanziji sodi illi il-Fond tal-Kupru Ewropew ser ikun marbut ukoll mal-istat ta' dritt. Ma jrid ikun hemm sempliċi eh, dikjarazzjoni, jrid ikun hemm xi ħaġa reali, mekkaniżmu reali dwar l-istat ta' dritt. Irridu dispożizzjonijiet ġodda li jkunu jinkludu regoli ċari. Eh, dispożizzjonijiet mhux kontra l-Polonja jew l-Ungerija jew xi stat ieħor, dispożizzjonijiet li juru illi eh, mem lebda pajjiż illi qed jiffinanzja persuni illi qegħdin jimminaw il-valuri tagħna. Sur President, il-Summit Ewropew reġawrina illi l-proġett Ewropew ma jistax il-limita ruħu għal sensiela ta' interessi nazzjonali fejn kulħadd jeddet li juża l-vito tiegħu. Iridu naġixxu flimkien. Il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa titkun opportunità biex nerġgħu niddefinixxu l-governanza u biex naraw illi jirrenja l-interess Ewropew bilan illi nerġgħu nagħtu spinta qawwija lill proġett Ewropew. Grazzi ħafna lill onorevoli Ċolos, issa eh, fissem il-grupp ID l-onorevoli Bejb. Iva, il-President Franċiż Emmanuel Macron qal illi kienet ġurnata storika l-Ewropa, ma dan kollu ma jistax jaħbi l-fatt illi għanna problemi eh, differenti mifruxa ma' xetru politiku kollu. F'temp ta' 48 sija, aħna rnexxinna inlaqgħu din il-plenarja biex nikkummentaw eh, id deċiżjoni li l-ftejm li ntlaħaq ftit tal-jim ilu. Bekk eh, l-irwol tagħna huwa minimizzat, aħna jrid ikollna daqsxejn iżjed żmien biex inkunu nistgħu noħorġu b'pożizzjoni iżjed sinifikanti. Eh, ma kenniex biżejjed żmien u biex taxxa il bieraħ ukoll ħlejna ħafna ħin. L-istituzzjonijiet Ewropej matul il-kriżi kienu eh, taqxejn assenti. L-Ewropa trid tkun imsejsa fuq l-interdipendenza u eh, li ġara kien li eh, donnu ġrejna ħafna l-qoddim, ġrejna kemm flaħna u laqas realizzajna fej konna sejrin, ma realizzajnix il-problemi li kienem. Eh, matul il-krizi l-Europa kienet assenti. U issa qed toħroġ b'dan il-pjan tal-kupru illi eh, ġin negozjat b'diffikultajiet kbar u li għandu lan illi jipprova jnessi li ċittadini tagħna li l-Ewropa fallit. Kien hemm design sija ta' negozjati diffiċli illi urewna illi xorta waħda għadna qed nieħdu approċċ federali. Iva, Sur Macron. Sur Macron u Sur Merkel eh, ma bidlu xejn fl-ewwel ronda ta' negozjati konna tinsemmu 500 biljun euro. Umbat eliminajna l-fondi l-Erasmus jew inkella li xi programmi ta' riċerka. Eh, insomma, provajna Mbenġluwa kif stajna, imma fil-verità il-problema hemm beqgħet donna qed nieħdu passiħor lejn l-aqda Ewropea li qed nieħdu dan is-self flimkien, imma danx benefiċċju ħajkun għaċ-ċittadini tagħna. Kull pajjiż seta organizza l-appoġġ ekonomiku tiegħu u jiddeċidi hu kif jonfoq il-fondi, mhux il-Kummissjoni toqgħod tiddettalhom. Allura għandna din it-taħlita issa ta' grandjożità u mala fede Issa nitkellmu fuq li ħajkun hemm dan id-dejn illi mbagħad irid eh, jerġa' jitħallas lura ovvjament permezz tar-riżorsi propji. Dan hemm xejn ħlief pass ieħor lejn il-ħolqien ta' stat Ewropew. Is-semmiet eh, taxxa fuq il-plastik jew inkella taxxa fuq il-karbonju. Ħajkunu is-seba' pajjiżi li l-iżjed jikkontribwixxu lejn il-budget illi fl-aħħar mill-aħħar ser eh, ikollhom jerfaw il-parti kbira tad-dejn. Franza, per eżempju, ser ikolla terfa 40 eh, biljun euro minn eh, dan id-dejn kollu li ser ikun hemm. Il-President Macron qal illi il-kriżi fil-qasam tas saħħa m'għandix tkun pretest biex inkomplu nibnu l-Ewropa imma nħallu ċittadini warajna. Grazzi ħafna, naddu sa kellim li fisem il-ħodor sur Lambert. Iva, grazie ħafna, mela, għanna l-Mark Rutte, Sebastian Kurtz, il-Meta Friedrich Nelson u uh, il-Sur Loven, il u għal prim Ministru Svediż, dawn l-erba isejħu lilhom infushom il-frug il-forum, ma jiena nippreferi insejħilhom xħaħ dawn għalihom l-Ewropa sempliċement jippruvaw jieħdu kemm jistgħu jkun flus minna Din hija kriżi bla preċedent u huma setaw għalmenu kienu eh, bħal intermedjarji bejn iċ-ċittadini li qed ibatu u s-swieq eh, kapitali. Setaw għalmenu eh, ippruvaw jagħmlu dak l irwol biex innaqsu l-ħsara illi saret, imma x'għamlu. Minn flok ippruvaw jispjegaw li ċittadini tagħhom kemm ħadu benefiċċji u vantaġġi mill-integrazzjoni Ewropea, u minn flok provaw jispiegaw li ċittadini li huma jridu jikkontribwixxu eh, b'tali mod li jpattu għal dak li jieħdu mill-Unjoni Ewropea le u ma jridu jieħdu kemm jistgħu. Imbagħad għandek il-Viktor Orban u il-Sur eh, Morat Fjetski li huwa l-Prim Ministru Pollak illi spiss dawn it-tnejn sejħulhom liberali. U ma ġeneralment jikkonsidraw l-Unjoni Ewropea bħala eh, magna li tippumpjalhom il-flus ukoll. Però kieku jkunu daqsxejn onesti magħhom infushom, jirrealizzaw li dak li jridu jagħmlu u jispjegaw li ċittadini Ewropej kemm eh, jieħdu vantaġġi mill-Unjoni Ewropea. Iridu jirrealizzaw illi jrid ikollhom rispett akbar lejn il-libertajiet u lejn l-istat ta' dritt. Dawn it-tnejn li huma daqsxejn eh, ċiniċi jridu eh, jieħdu kemm jistgħu ma jagħtu xejn lura. Pero fortunatament il-kapijiet ta' stat irnexxielhom jaħdmu flimkien jirrikonoxxu kemm hija gravi s-sitwazzjoni. Mitu iżjed minn 200,000 Ewropew minħabba f'din il-pandemija u bekk il-disukwaljanza kompli tiżdied. Apparti minn hekk hemm l-emerġenza klimatika, hemm il-Ċina ta' Xi Jinping, hemm eh, l-Istati Uniti ta' Trump, hemm Russja ta' Putin, jew inkella Turkija ta' Erdogan u l-Unjoni Ewropea donnu baqgħet waħedha tiddefendi l-istat ta' dritt u ehm, ordni dinija bazata fuq ir-regoli. Imma zomma, sa wasanna hekk 27 stat membru eh, qablu b'mod unanimu però kellhom joqogħdu għal dawk li dettawlhom l-estremisti. Kien hemm ħafna lobbying u dan li se li laqat kien il-programmi illi huma fukati li fuq il-futur. Għal darboħra, raġanna bżonn ta' investiment kbir qatt qabel ma kellna bżonn daqshekk investiment, speċjalment fejn jitħolli simplifikazzjoni tal-patt ekoloġiku. Kien hemm eh, tnaqqis fil-politika agrikola wkoll pereżempju. U fi żminijiet meta id-dinja kollha hija mħasba li jkun hemm it-tieni mewġa ta' infezzjonijiet, il-mexxej Ewropej iddeċidu illi jagħmlu tnaqqis drastiku fil-programmi ta' riċerka u programmi fukati fuq is-saħħa dana kif jista' jkun hija xi ħaġa responsabbli. U apparti minn hekk, kien hemm ħafna eh, ħafna tnaqis fi programmi oħra wkoll. Fosthom programmi bilani li niġildu kontra tibdil fil-klima. Imbagħad fejn jidħol l-istat ta' dritt, nirrealizzaw li ma nqabel xejn fid-dettall. Minkejja f'dan kollu u grazzi għal perseveranza ta' Angela Merkel u Charles Michel għall ewwel darba se naraw programm eh, enormi ta' self konġunt. Issa l-akbar mistoqsija hija kif se jitħallas lura dak id-dejn imbagħad. Fil-fema tagħna l-Istati Membri tal-Unjoni iridu eh, jiftru għall għal li illi hemm Eh, taxxi mhux biss fuq settur diġitali imma anke fuq kwalunkwe settur ieħor li verament aħmeġ l-ambjent. Iridu nifukaw fuq risorsi Nistaw Nistgħu pereżempju noħolqu prototip li nkunu nistgħu nimplementaw bċertu ehm, kundizzjonijiet speċifiċi. Issa, minkejja f'dan il-ħafna eh, limitazzjonijiet li kien hemm, nafu illi hemm eh, ċertu fiduċa f'dan il-ftajim u l-Parlament beħsibu jirrispetta l-irwol tiegħu. Aħna itkellimna mal-Kummissjoni u mal-Kunsill, aħna ħankunu voluti ħafna u eh, se noqogħdu attenti kemm għall-ammonti kif ukoll għat-tip tanfiq. Se nżommu dejjem f'moħħna l-interess ġenerali. Biex nagħlaq sur President, ħan indirizza lil eh, dawn il pseudo u il-frugal four bil-diskors tagħhom u bl-azzjonijiet tagħhom qegħdin jirriduċu l-Unjoni Ewropea għal sempliċi eh, mekkanizmu li jtik il-flus. Jum wara jum qegħdin jivvelenaw liċ ċittadini tagħhom bin-nazzjonaliżmu, qegħdin joħolqu ħafna antagoniżmu bejnietom u bejn iċ-ċittadini tagħhom. Dak li rridu namlu naħa l-oħra minn flok natuhom darna huwa illi eh, nimxu flimkien eat fit jum wara jum u nifukaw fuq li noħol u ħajja din jituża ċittadini tagħna. Flimkien ħajna xienna insibu mod kif nitħlu kif eh, eh, immexxu f'dan il-seklu 21. Grazzi. President Lambert, qabel ma naddu għal-komplement għal-diskussjoni, jisen najt illi nista niftaħ l ewel eh, seduta ta' votazzjonijiet fuq il-Kunsil. Eh, e, e, fil- mill-10 u nof sal-11 u 45, sal nofsinajna eskwart. L-istess metodu li użajna Eh, fil-seduti l-oħrajn. Mela nibdew issa. Issa nisimgħu minant iżile għall-ECR. Mikrofon. Uh, Honorable President. Sir President, Sinjura President tal-Kommissjoni, Sur President tal-Konsil, qabel il-summit l icr kellu messaġġ ċar kien wasal iż-żmien illi naġixxu. Domtu daqsxejn però rnexxielkom Kien hemm ħafna deċiżjonijiet importanti, negozjati damu jimsħaħ u r-riżultat issa jinkludi ħafna kompromessi u jirrikjedi flessibilità kbira. Ma fuq il-riżultat in ġenerali juri illi l-istati membri eh, minna u minna minna xilom jilħu ftajim jew bil se jaħlu li trid biex bekk nkunu nistaw navvanzaw. Pero hemm min ma jaqbilx il-ċittadini jemnu li huma il-gvernijiet nazzjonali li jridu joffru risposta li sijar jemmen illi l-gvernijiet għandhom is-seta illi joffru l-appoġġ illi hemm bżonn iċ-ċittadini tagħhom. Hekk kif l-istati membri eh, ħajdeċidu fuq eh, il-miżuri nazzjonali li għandhom jieħdu, il-gvernijiet iridu wkoll jużaw risorsi li għandhom b'mod solidari, jrid ikun hemm ċertu skrutinju wkoll u Niftakru li l-importanti huwa li l-ċittadini tagħna nagħtuhom flus, impjiegi u mezzi kif eh, kif jgħixu u kif eh, ikampaw fil-futur. Issa, il-summit eh, ma solvix kollox, naħsbu li hemm ħafna kwistjonijiet pendenti. Il-fondi mhux ħajkunu disponibbli immedjatament lill-istati membri u lil dawk il-komunitajiet li liżiet intlaqtu mill-coronavirus il-fondi mhux ħajkunu disponibbli qabel eh, ma jaddu 12 xar minn lar eh, żmien ta' din il-pandemija. U għalhekk dan joħloq eh, ċertu riskju, hemm riskju ta' dewmin fir-risposta tagħna din il-kriżi u bekk dan huwa ta' periklu kollha ċittadini tagħna. Aħna lesti li naħdmu fuq titjib u biex niffinalizzaw il-ftajim kemm jista' jkun malajr. Hemm ċertu Eh, partijiet mill-MFF fejn jista' jkun hemm ċertu titjib. Aħna dispjaċina rajna li kien hemm tnaqqis fil-fondi reġjonali jew inkella fil-politika agrikola, tnaqqis pereżempju fi programmi effokati fuq l-aġenda diġitali, eh, fuq eh, suq uniku kompetittiv. Dan kollu ifisser illi l-Ewropa hemm iċ-ċans li tidħol fil-futur imma ma tkollix l-għodda Eh, illi eh, ser ikollha bżonn. Ehm, L-irwal tal-Parlament fl-MFF huwa ċar. Naturalment aħna fil-Parlament eh, kulħadd għandu l-istat membru tiegħu, kulħadd għandu l-veduti politiċi tiegħu, però nemnu illi l-proċedura għandha tavvanza kemm jista' jkun malajr ħalli bekk niffinalizzaw il-ftehim illum qabel għada. Grazzi ħafna. Grazzi issa fisem il-gwe l-Onorevoli Shirdevanek joġbok. Grazzi ħafna, President, Sinjura von der Leyen. Sur Michel. Mela, jina ma tantx inħossni entuzjast għaliex l-istati membri setaw laħqoq bil qabel fuq dan il-fond tal-kupru u setaw laħqu ftejim eh, mingħajr il-bżonn li l-Kummissjoni tidħol f'dan id-dejn li se tidħol fih. Imma somma kellna nistennew Aħna eh, fil-moddi fil-fatt edna illi eh, l-Unjoni Ewropea trid toffri soluzzjoni komplessiva għal pandemija soluzzjoni li ġib magħha trasformazzjoni diġitali u eh, ekoloġika u fil-fatt b'dawn il-miri f'moħħna aħna nħarsu lejn il-ftajim il intlaħaq u nirrealizzaw li huwa daqsxejn disappuntanti. Et nitkellmu fuq li ħajkun hemm tnaqqis ta' 10% fil-prodott domestiku gross komunitarju, ħajkun hemm tnaqqis fil-budgets eh, ta' programmi differenti u ħajkun hemm ukoll inqas kummerċ fl-Unjoni Ewropea. Fil-summit li għadda ma kienx hemm biżejjed ambizzjoni. Kien hemm ħafna egoizmu nazzjonali. Maħniex sodisfatti b'dak li eh, ġim eh, b'dak li inqabel fuq l-istat ta' dritt per eżempju. U għed nitkellmu għek fuq prinċipi importanti, mux eh, xi prinċipi ek li nistaw naddu minn il, fuq il-kwistjoni ta' risorsi propji, Iva, eh, semmejtu li ħajkun hemm tħul ta' 3 biljun euro permezz ta' taxxa fuq il-plastik. Aħna minnaħatana naħsbu li dan dila mhix se taħdem fil-verità. Hemm bżonn ukoll iżjed ġustizzja. Semma 8 biljun fil-taxxa digitali tħul ta' madwar 8 biljun mit-taxxa digitali. Iva, dika eh, miżura tajba u namlu sew ukoll illi nimponu taxxi akbar fuq eh, l-iżjed onja. Aħna naħsbu li eh, dawk li fil-verità għaddit tagħhom huma l-Olanda. L-Olanda huwa rifuġju fiskali. Aħjar huma jiffukaw fuq li ma jibqawx rifuġġju fiskali. Fejn jidħlu drittijiet soċjali naħseb li għamilna pass lura mhux il-qoddim. Il dak li ġie maqbulu fuq il-fond ta' tranzizjoni ġusta wkoll ma tantx huwa sodisfaċenti. L-Unjoni Ewropea tilfet opportunità ta' deb il-ġimgħa li għaddiet u Grazzi. President Xirdevan, essa fisem e, e, l-enaj l-onorevoli Ġarrusso. Kollegi, illum hija ġurnata storika ċittadini kollha Ewropej, il-bidla importanti li jina nistennew ħafna. Il-politika e, tal-Ewropa għajne għamalu maluqin. Jina bħal Italjan u para Ewropew nirringrazzja l-President Conte għal riżultat eccellenti li Eh, kiseb fil-Kunsillu anki il-kollegi ta' 5 Stelle għal sinerġija tagħhom. Next Generation EU ifisser eh, biżejjed bizzejiet għal dejjem għal politika tal-austerità li ħolqod diskriminazzjoni bejn ċittadini u stati differenti. Eh, issa dawarna paġna u il-programmi nixtiequ nikkorreġuhom Eh, dan mhux biss għandhom ikunu għal post-Covid imma għal-futur tal-Europa. Solidarietà bejn il-popolazzjonijiet eh, eh, u tkabbir aħna rridu nżommu l-promessi il-wedit tagħna minn ma nħarsu lura fir-rispett tal-padri fondaturi illi mingħajrhom l-Ewropa ma kienx teżisti. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Murezan għal żewġ minuti. Thank you very much, Mr. Grazie ħafna sur President, il-mikrofono tġalli ringrazzjak tlet darbit, mux problema. Sinjura von der Leyen, Sur Michel, aħna għaw il-ftejim li intlaħaq fuq il-pakket tar-kupru. Il-messaġġ mill-Parlament huwa ċari, aħna għaw l-appoċ ambizzjuż li ħajnata ta' 750 biljun euro ħanatu għajnuna lil dawk li ntlaqtu mill koronavirus lin negozji li ntlaqtu anka l reġuni li ntlaqtu minn dan il-virus. Importanti ħafna issa li ma nisbaljawx li naraw illi il-fondi ħajintużaw biex inkomplu nimmodernizzaw l-Unjoni Ewropea. U hemm ħaġa li ċara iżjed ma nonfqu iżjed irid ikun hemm kontrolli, iżjed irid ikun hemm skrutinju u trasparenza dan ukoll importanti ħafna lina. Dwar il-budget tas-seba' snin li ġejjin, irridu nqod attenti ħafna għaliex dan il-budget ħajaqdina wkoll għal perjodu ta' wara il-coronavirus. Jiġifieri irrid ikun budget eh, li jkun kbir biżejjed biex jaqdi ħtiġijiet tagħna. Fil-konsil rajna 27 il-Prim Ministru jiġġieldu għal 27 il-perspettiva nazzjonali differenti. Issa l-Parlament Ewropew se jiddefendi il- perspettiva Ewropea. Aħna smajna lil kunsill u issa l-Kunsill irid jisma' lilna. X'inhu ma talbit tagħna aħna x'nixtiequ? Aħna rridu li jkun hemm iżjed żgħażagħ li jkun jistgħu jivvjaġġaw u jistudjaw f'pajjiżi differenti biex isiru jafu l-Unjoni Ewropea aħjar u biex jisiru eh, jħadnu l-istil ta' ħajja Ewropew li inti tkun tista' tgħix f'pajjiżi differenti u għalhekk għandna bżonn baġit akbar għall Erasmus. Aħna rridu nkunu nistgħu nimmodernizzaw l-isptarijiet tagħna jew inkella nibnu sptarijiet ġodda, ġifieri il-programm EU for Health irid ikun iżjed ambizzjuż, iridu iżjed riċerka u għalhekk iridu nagħtu natu priorità lill-programm eh, Horizon fi tranzizjoni digitali, tranzizjoni ambientali, ma rridu li inħallu l-ħat warajna għalhekk il-fond ta' tranzizjoni ġusta irid jiġi msaħħaħ ukoll. Dawn huma t-talbit tagħna biex nappoġġaw il-budget tal-Unjoni Ewropea seba' snin li ġejjin. Sinjura, eh, von der Leyen inti qed li l-budget forsi daqsxejn mor. Eh, iva mor, ma nistaw eh, nitfawlu ftit iżjed t'zokkor nistaw namluħ daqxejn iżjed ħellu, nistaw nħaffu daqxejn il-negozjati u l-proċeduri. Sur Michel, inti taf illi l-axar kelma dejjem hija tal-Parlament u għalhekk jiena il-messaġġ tiegħi huwa ejja nibdew il negozjati finali kemm jista' jkun malajr għalli bekk liċ-ċittadini Ewropej najdu l ngħidulhom li għandna budget Ewropew ambizzjuż. Simona Bonafea żewġ minuti. Grazzi President. Fl-aħħar, fl-aħħar anki l-Kunsill Ewropew eh, orina li jeżisti il-lum nistgħu nitkellmu fuq risposta Ewropea Eh, għal koronavirus u għal l-Europa Soċjali. Fl-ewwel darba nistgħu nitkellmu fuq dejn komuni Ewropew. Il-ftehim fuq il-Next Generation EU tbiddel l-Ewropa, eh, rebħet l-Ewropa ta' solidarjetà, tilfu dawk li għal ħafna snin qalu li l-Ewropa mhux importanti u nistgħu ngħixu mingħajra li forsi aħjar noqogħdu eh, fil-interessi nazzjonali tagħna bħalli kieku dana kienu differenti mill-interessi Ewropej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 Umbat il dispieċina fuq koronavirus, imma jdispjaċini għal daw kolla li dejjem jġildu għal xogħol li ma jeżistix iktar. Illum eh, eh, skoprejna li aħna iktar fraġli, però eh, tallimna anki li biex noħorġu mill-krisi ma nistawx noħorġu passi żgħar, imma rridu nagħmlu pass kbir ħafna. Għalhekk President Michel irridu nagħmlu sforz ulterjuri fl-imkien jekk recovery fondu huwa pass il qoddim allora Eh, però nistgħu ngħidu li MFF mhuwiex biżejjed. Eh, aħna edina, għalek qegħdin għanna bżonn ta' rizorsi straordinarji biex ngħinu l-ekonomiji tagħna biex imorru lejn l interes ta' kulħadd eh, anki il-parlament għandu ikun f'pożizzjoni li għajt il-vuċi tijaw. E, irridu inkomplu l-programmi tal-Unjoni u natu solidarietà għal programmi ġodda tal-Unjoni Ewropea u dawn anki bil-Green Deal. Jekk aħna rridu nitkellmu mal-generation, dal-ġenerazzjonijiet e, tal-futur tal-Unjoni Ewropea kif jismu dan il-programm Next Generation, allora rridu nbidluħ il-Just Transition Transition Fund, you uh, uh, Help for Europe għas saħħa u l-Erasmus ma nistawx naċċettaw li jiġu maqtuħajn. E, ma nistawx naċċettaw laqas illi risorsi tal-Europa imorru lejn dawk in nisi li ma jirrispettawx il-valuri tal-Europa, billi ma jirrispettawx l-istat ta' dritt u l-demokrazija. Milna pass importanti qed baqanna l-aħħar pass. ċittadini Ewropew qed jerġgħu iħarsu lejn Europa bi speranza. Ma nistawx naħluha din l-okkażjoni l-onorevoli Garicano għal żewġ minuti. Grazie, Presidente. Um... Grazie, President. Iva, nesċinna ħafna fil-Parlament u ħafna anka fil-Kommissjoni u uh, eh, fil-Konsil ħedimna għatiħ biex uh, nilħu uh, eh, font tal-kupru ambizjuż li jippermetti l-Ewropa taffaċċja din il-kriżi b'mod maqut. Ma Aħna mill-Parlament f'April u f'Mejju tajna żewġ riżoluzzjonijiet illi fihom urejna li huwa possibbli li jkun hemm patt tajjeb. L-Ewropa għamlet xogħla u issa l-Istati Membri kollha jridu jagħmlu xogħolhom. Hemm xi wħud illi diġà qegħdin jiċċelebraw ishom rebħu l-tazza tad-dinja ma fil-verità ix-xogħol għadu qudiemna. Il-gvernijiet li ħarċifu dawn il-fondi għat mamlu xejn biex isolvu l-problemi illi jista' jkun jistgħu jsolvu b'dawn il-fondi. edin fil-bidu ta' triq twila u irridu nagħmlu li nistgħu biex noħolqu t-trasformazzjonijiet illi eh, tant hemm bżonn. Xejn ma jiġib xejn. Fil-fatt il-750 biljun euro ħajkunu finanzjati minn dejn illi ħajkun fuq l-spallejn il-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. U għalhekk ir-responsabilità tagħna hija li dawn il-fondi jintużaw biex noħolqu soċjetà aħjar fil-futur. Dawn ir-riżorsi għalhekk biss għandhom jintużaw. Dan il-messaġġ għandna nirrepetuh dejjem f'kull eh, rokna tal-Ewropa kullimkien irridu nispjegaw illi ir-riformi illi ilhom jiġu posposti Wasal il-moment li issa nagħmluhom. Irridu nużaw dan il-moment biex eh, ners u iżjed lejn Ewropa żjed umana fejn kulħadd ikollu l-opportunità li jkollu l-libertajiet tiegħu, Ewropa li tirrispetta l-ambjent u li tuża t-teknoloġija biex taqdi lin-nies. Issa, Eh, skont kif nużaw dawn il-fondi, l-Ewropa jew ħad toħroġ iżjed b'saħħitha jew inkella iżjed dajfa minn din il-kriżi. Wasal il-moment li nieħdu r-responsabiltajiet tagħna. Mill-Parlament Ewropew aħna rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex niżguraw illi dan l-investiment kbir illi se tagħmel l-Ewropa jintnefaq sew. Grazzi. Thank you for one and a half. Grazzi ħafna għal minuta u nofs tonervoli Campo Menosi. Grazie President. Grazie President. Grazie President Michel President von der Leyen tal prezenza ta' kum illum. Dan id-dibattitu importanti ħafna imma minnar ma namlu promessa nitilfu il-sens tijaw f'dawn l-20 sena l-istituzzjonijiet Ewropej eh, kellhom eh, sistema ta' regoli li l-ċittadini ma jistaw jifmuh, sistema ta' regoli li kontribwixxi biex l-Ewropa anke qabel eh, il-Covid tkun il-parti tad-dinja li l-inqas tikber u illi ma kenniex moment ta' autokritika fuq dan huwa problema eh, kbira għax kif qalu ħafna il-ftejim illi ntlaħaq fil-Kunsill huwa importanti makroekonomikament nafuh anki il-benefiċi ta' pajjiżi tagħna ma nafux Eh, mm, blima rizorsi sen nkun nistaw nifinanzjaw dawn l-intervenzjonijiet. U ħafna mill-ipotezijiet iħazbuna għax jistaw anki jamlu deni. Eh, minna ħal-oħra nafu li mumma rakkomandazzjonijiet tal-Komissjoni Ewropea titlob biex taqta tal-pensjonijiet u s-saħħa u servizzi soċjali. U ma nishtiqx li xiftit snin ilu eh, Eh, se ngħidu illi bil-tuħ eh, eh, li il-pensjonijiet aħna finanzjajna prodotti fiċina. Jiena ma nixtiex illi din l-ipokrisija minn Maastricht għal sa Lisbona tasal anki sal-lum għax ir-riskju huwa li qed nagħtu l-impressjoni li ċittadini illi l-kriżi u l-gravità tagħha ma femmuhiex u dawna huma eh, eh, biss rimedi eh, li ma jservu għal xejn. Grazzi. Grazzi għal żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Andresen. Grazzi ħafna għal-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea ser nieħdu self konġunt u eh, dinja bidla fil-modell li dejjem segwejna li aħna mill-grupp tal-ħodor nilqaw. Hija mossa intelligenti. Jekk iridu noħorġu mill-kriżi ekonomika, irid ikun hemm eh, unjoni ekonomika u monetarja. Però forsi l-prezz kien daqsxejn li wisq. Sur Michel, biex ikun hemm bil fuq il-fond tal-kupru, inti sagrifikajt il-budget Ewropew dawn il-biljuni ta' euro se jinnefqu fuq livell nazzjonali. Issa l-budget Ewropew għal periodu li mis ħajkun daqsxejn bax, inti l-ambizzjoni tiegħek kienet biss li tikkonvinċi lil Frugal 5 billi toffrilhom il-rebates, ir refuzjonijiet Għandek il-kustjoni tal-ambjent, il-żoni rurali, il-programm tal-Erasmus, dawn dawn il-programmi ħajħalsu l-prezz tad-deċiżjonijiet il il ħattinti inti tajtom dawn ir-rebates biex tikkuntentom lil dawn il-kapiet ta' stat arroganti u għalissa u issa eh, jekk joġbok nixtieq li tispjeganna kif fi żmien pandemija ħajkun hemm tnaqqis fil-programm għas-saħħa. Eh, kien hemm ċertu passi fid-direzzjoni tajba, eh, per eżempju fil-qasam tal-klima jew tal-ambjent. Imma xorta mhux biżejjed biex inkunu nistgħu nirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi, irridu iżjed investiment eh, fil-qasam tal-ambjent, iżjed protezzjoni tal-biodiversità, irridu niżguraw illi kull proġett eh, Ewropew ikun kompatibbli mal-ftehim ta' Pariġi. Ma rridux nissussidjaw l-industriji li iżjed zjed ħamġu. Issa, fuq il-kwistjoni tal-istat ta' dritt, Sur Michel. Il-qbili l-intlaħaq fil-verità jippremja lil Viktor Orban. L-istat ta' dritt u il-rispett lejn l-istat ta' dritt u d-demokrazija jridu jkunu xi ħaġa verament ovvja eh, fl-Unjoni Ewropea, però bil-proposta tiegħek inti wittejt triq biex Orban jimblokka kwalunkwe miżura eh, għal ġid tal-istat ta' dritt fil-futur. Aħna mm, minnaħa tal-parlament li rwol tagħna mhuwiex sempliċement gallerija, aħna Eh, atturi prinċipali. Aħna fin-negozjata ħajkonna rwol importanti, però ħanżommu sot għaliex ma nistgħux naċċettaw il-budget li prezentajtu intom. Grazzi ħafna minn utaw nofs is-Sur Van Overtfeld. Grazzi ħafna. Il-Konsill Ewropew laħaq eh, ftehim. U dan huwa essenzjali għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej ma jistawx jonqsu milli jaġixxu propju fi żmien meta il-kriżi eh, anzi li l-kriżi tal-koronavirus qed ħalli impatt qawwi fuq l-ekonomija. Irid ikollna l biex niżguraw li l-ekonomiji tagħna jkunu jistgħu jirkupraw. Ħanifoka fuq żewġ punti l-ewwel net, il-kwistjoni tal-kondizzjonalità. Il-qbil jinkludi il-kunċett ta' emergency break. Jina ma fimx 100% kif ser jaħdem dan l-emergency break, meta ser jiġi skattat u kif u xieġri jekk ikun hemm eh, ċertu blok. It-tieni punt illa ħlas lura ta' dan id-dejn. Ehm, veru hemm ċertu ehm, punti bażiċi dwar kif se jitħallas lura dan l-ammont, imma m'hemmx daqshekk dettalji qed nitkellmu fuq ammont ta' 750 biljun euro, ġifiri, irrit ikonna eh, daqsxejn dettalji. U mem l-ebda garanzija illi ħajkonna ħafna diskussjonijiet fuq din il-kwistjoni fil-futur lanqas. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-kriterji ta' garanzija. Insomma, dawn il-ħafna punti li donnom ma ġewx iċċarati għal kollox. Jiena wkoll kont disappuntat nara illi ħajkun hemm tnaqqis fl-MFF, speċjalment fil-programmi ta' riċerka u l-iżvilupp. Dawn il-programmi huma essenzjali biex l-ekonomija tagħna tkun iżjed b'saħħitha u iżjed flessibbli. Grazzi ħafna żewġ minuti l-Onorevoli Guzmaw. Grazzi ħafna, Sinjura President, il- ehm, Fatti li l-Ewropa issa ser tieħu se tissellef mod konġunt huwa bla preċedent. Imma nitkellmu fuq dejn Jekk ma jkonniex risorsi propi, propi, u fil-fatt ma ġietx xejn fuq risorsi propi fis-summit, sakemm ma jkonniex risorsi propi, ħankunu qed nisirqu flus mill-futur. Iġifieri qed nitkellmu hekk fl-aħħar mill-aħħar fuq dejn, ejja ma ningannawx liċ-ċittadini. U b'dan id-dejn reġgħet lura magħna il-kundizzjonalità makroekonomika illi l-Ewropa fl-modi waslita għal sitwazzjoni diżastruża għall-ekonomija u għat għal ċittadini u anke l-proġett Ewropew. Issa il-prezz biex intlaħqet din is-soluzzjoni kien budget iżar budget illi l-Ewropa se jagħmilha iżjed diżugwali, ġifieri ħadd tkun Unjoni iżjed dajfa. U apparti minn hekk, kien hemm bżonn ukoll illi eh, il-frug il-for nixtruhom b'xi mod. Dawn huma erba' pajjiżi illi joqogħdu jippritkaw eh, l-bqija tal-Ewropa imma issa ma ddejqu xejn jieħdu vantaġġi akbar minn pajjiżi oħra. Dawn huma erba' pajjiżi illi jieħdu kost joqogħdu jgħalmu il-morali lil pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea imma aċċettaw dan it-tixħim biex eh, qablu mal-ftehim. Dawn huma pajjiżi illi l-iżjed jieħdu vantaġġ mill-suq eh, uniku u mir-regoli tas-suq uniku huma pajjiżi illi sena wara sena dejjem jiksru ir-regoli fuq l-isbilanċ makroekonomiku. Għawek eh, qed nireferi minn tal-inqas għall-Olanda u għall-Ġermanja. Allura, aħna naqblu ma din ir-riżoluzzjoni għaliex ir-riżoluzzjoni eh, tajt illi il-Parlament mhux ser jaċċetta il-budget hekk kif inhu u dak ifisser għaliex dan ħajfisser li ħajkonna Ewropa iżjed disukwali apparti minn dan l-iskandlu kbir tar-rebates illi semmejt. Issa, naraw jekk fid-dibattiti li ħajkun hemm fil-futur il-membri kollha ta' din il-Kamra jekk hux ser jibqgħu lejali lejn il-kontenut ta' din il-riżoluzzjoni u jekk hux ser jibqgħu jiġħdu illi flimkien nibnu eh, Ewropa iżjed diżugwali. Grazzi. The news of the Greek Grazzi. Il-ftehim ta' din il-ġimma kien pozitif ħafna u mimli speranza. E, però aħna nistennew mill-Unjoni Ewropea li nagħmlu pass kbir il qudiem Issa l-Istati membri jridu jiddistribwixxi risorsi b'effiċenza u b'responsabilità kbira. Dawn huma flus li ġejjin mill-isforz ta' miljuni u kien grazzi għal kelma importanti tal-Unjoni Ewropea, solidarietà li ma nistawx ninsewa. L-opportunità però intilfet biex insaħħu d-demokrazija f'dan il-kas u l-istat ta' dritt. Speċjalment meta wieħed iħares lejn eh, sitwazzjonijiet tal-popolazzjonijiet jogur. Eh, illi u l-istati tagħna se jirċevu ħafna flus u mhux se jkollhom l-ebda obbligu illi jbidlu it-trattament tal-oppożizzjonijiet tagħhom tal-minoranzi tal tagħhom nazzjonali kif nafu aħna il-Katalani -kata xorta jistaw jonfqu eh, iktar u l-Spanja se tirrifjuta il rakkomandazzjoniet tal-komitati tal-ġnus ma'uda jista eh, fiċina dawn l-affarijiet jiġru, però anki fl-Europa jiġru dawn l-affarijiet hija ħolma kera li rridu nwaqfu assolutament. Għal żewġ minuti is-Sinjura Delange. Grazzi, President. wara dawn l-erba Tiemu u erba tiljili li l-President Michel eh, deskriva. Jena nistanajt li huma hemm ukoll eh, eh affarijiet koro ħanna ftehim fuq il-budget illi kien diffiċli ħafna anki fuq il-rkupru għal kwistjoni tal-koronavirus u għal konsegwenzi ekonomiċi u ma ridux eh, ninsew illi għonek dina miex l-axar tal-krizi u nieħu l-opportunità biex najt li l-kulħat mm, il-fat li hemm barra ma jfissirx li kriżi spiċċat, irridu eh, niftakru dan u rridu inħarsu anki lejn kwistjonijiet oħra, per eżempju il-Gwardjani il tal-Frontieri u l-Migrazzjoni. U aħna nibqgħu nduru fil-vojt mal-lewża, aħna l-aħħar darba li kellna kriżi ta' migrazzjoni għadna li rridu naħdmu fl-imkien bħala Ewropa. U issa il-budget ġi maqtuħ u l-darba li se jkun hemm kriżi tal-migrazzjoni se ngħidu li għandna bżonn insibu soluzzjoni Ewropea Umbat anki fuq l-istat ta' dritt f'kull versjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dejjem sirna iktar dajfa. U issa qed nitilfu kollox. Uh, jiena eh, rridu nkomplu naħdmu fuq il-bozz, fuq la bozz eh, tal-MFF tal-2015, tal-2018, u rridu niftakru illi l-Parlament se sejr mhux se jaqta qalbu fuq il-kwistjoni tal-istat ta' dritt. Il-fat li qed nżidu element ġdid hawnhekk imma l-bażi, il-pedament, il pedament ta' kollox huwa l-istat ta' dritt. Uridu nkomplu naħdmu fuq il-test tal-Kunsillu għad għaddajef u jena eh, nipreferixi nkompli naħdem mal-President tal-Kommissjoni. Eżis, eh, Presidenti, din id-darba hemm risposta Ewropea għall kriżi Iċ-ċittadini, l-familji, il-negozji, l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, l-istati, issa jistgħu serħu fuq ir-risposta Ewropea. Aħna dak li konnet nistennew. Il-Parlament Ewropew kien eh, saħaq fuq l-ħtieġa li noħolqu fond tar-kupru ibbażat fuq dejn konġunt. Fil-fatt ir-risposta Ewropea hija bbażata fuq dan il-fond. Jiena nifraħ il-Kummissjoni tal-li kienet kreattiva u tal-li ħarġet bi proposta ambizzjuża u bilanċata kemm tal-qafas finanzjarju plurianwali kif ukoll tal-pjan tal-kupru. L-istati membri żgur li huma soddisfatti bil-envelopes finanzjarji illi ħadu, però għatanna tħassib illi kif semmit il-Kummissar il-President van der Leyen hija wkoll tħassib tal-Kummissjoni Ewropea. Kif eh, se namlu bil-programmi illi eh, ikompli kabru l resilienza tagħna, programmi bħal Erasmus, il-Horizon Europe, Digital Europe, EU for Health, Creative Europe jew inkella il-programm Rights and Values. Għalhekk il-Parlament Ewropew Kuntent bil-risposta Ewropea imma xorta waħda beħsibu juża l-mekkanizmi kollha li għandu għad dispożizzjoni tiegħu biex il-budget tal-Unjoni Ewropea jkun iżjed sot. U għalhekk aħna se norbtu kol fuq il-Kummissjoni għal dik l-istituzzjoni illi tiddefendi l-interessi tal-Unjoni, għax fil-fatt hawnhekk qed nitkellmu fuq l-interessi tal-Unjoni. Dan huwa l-valur miżjud Ewropew. Imma qed Irridu nserħu kol fuq il-mexxej Ewropej illi matul dan dawn in-negozjati eh, defendew l-interess Ewropew li lin mill-interessi nazzjonali. U għalhekk aħna rridu li jkun hemm reviżjoni kull eh, tant żmien. Irid ikun hemm analiżi wkoll tal-gender mainstreaming u ta' aspetti oħra. Irridu nintroduċu risorsi propi, irridu ikun hemm eh, taxxa fuq il-settur digitali jew inkella taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Il-budget tal-Unjoni Ewropea jekk dan nibbażawh li żjed fuq il-perċentwal ta' eh, ta' tħul nazzjonali gross, dan ħajwassalna għall-istess eh, għall-istess konflitti f'dik li hija solidarjetà. Grazzi, għal zirx minuti, Signora Vaje. Grazzi, President. President, eh, kollegi, din il-pandemija eh, sabitna mux preparati l-ekonomiji tagħna u l-ħaddiema tagħna ġew mill-quta, r-responsabilità tagħna u għalli natu eh, speranza li l-futur se nkunu preparati biex nafaċċaw kwalunkwe kriżi u nittama illi fid-dinja tagħna se nkunu iktar reżiljenti, iktar ħodra, ħadra u iktar solidali. Hija ħaġa tajba li ġiet adottata din il-pjan ta' rkuperat, ta' kupru. Dan hawn moment storiku u naħseb li ħadd ma jista' jitkellem kontra f'din l-awla sakemm ma nkunux eh, ta' ma jkunix intenzjoni ħżina Aħna nappoġġaw dan il-budget, però ma kienx faċli il-ftejim. Anzi, kien probabli li jisir il-ftejim l-istati membri iridu iġibu eh, dawn l-idejat lejn Brussel. Jafu imħabba li għandhom il-popolazzjonijiet eh, tal-istati membri u eh, fil-rizoluzzjoni li sena li se nadottaw l-lum aħna et nitolbu li jkun hemm impenn għal biex ikun hemm eh, introduzzjoni ta' risorsi ta' malajr. Aħna et nitolbu illi l multinazjonali illi jagħmlu pjanifikazzjoni aggressiva fiskali u u, u, u dan huwa riżultat ta' dan il-pjan illi jizguraw li kunew solidarieta eh, fissem iċ-ċittadini. Pratikament aħna rridu niktbu bħala liġi dak li ġi adottat fl-intenzjoni. E talba tagħna hija skont il-ftejm ċivili. Illum nistaw fl-imkien fiduċa nistaw namlu dan fuq il-budget. Fiduċa għal-futur. Grazie għal-minuta. Unofs is-sur Madison. se nitkellem bil-lingwa tiegħi. L-ewwel net huwa interessanti illi nisimaw illi kulħadd huwa kuntent fuq il-ftehim, imma il-problema tiegħi huwa għaliex aħna għaliex qegħdin nisselfu flimkien 750 elf euro. U r-raġuni skont il-Kummissjoni Ewropea hija ħafna stati membri ma jkunux jistaw kieku jisselfu għall-istess kondizjonijiet individualment. Għaliex? Għaliex l-ekonomija miex qed taħdem għalihom. U għaliex dan imħabba fil-fatt li d-direttivi Ewropej regolamenti waqfu kienu ta' zvantaċ għall-istati membri, e, tant li l-affarijiet mux qed jaħdmu tajjeb u għal daqstant l-istati membri li kienu frugali, per eżempju l-Estonja, l-pajis tiegħi, illi għandu wieħed mill-iktar eh, djun baxxi fid-dinja iridu jaċċettaw dan is-self għaliex ħafna stati membri ilhom jaħdmu eh, u uh, jaqbżu l-limiti tagħhom għal snin twal. U issa fuq l-istat ta' dritt aħna ma nistawx naqbżu trattati għax it-trattati mhux se jippermettulna li noħol u preċedent tal-Kommissjoni Ewropea biex nisselfu fuq livell Ewropew u ma nafux kif se nifinanzjawhom dawn il-ħlasijiet u jina żgur li dan kollu se jispiċċa fil rati Ewropej kif ġara fil ġermania u ma nafx kif se jkun għal-futur. Issa għal-minuta sur Eichhout. Grazie, President Jiena nixtieq nuża l-minuta tiegħi biex nitkellem lejn il-frugali, il-ħames frugali fil-Kunsill u aħna l-familji politiċi tagħna kollha ma naqblux magħhom. Imma intkom nista' ngħidilkom x'kontu qegħdin taħsbu 10 snin wara l-kriżi tal-euro, fl-aħħar hemm eh, pjan ta' investiment, eh, kriżi ta' saħħa eh, tolqot l-Europa kullimkien anki l-MFF għal seba snin biex ninvestu f'dan f'dawn l axar snin ġejjin. U intkom kontu għetajdu tgħidu li taqtaw. U mbagħad anki fuq il-tibdil klimatiku ejja naqtaw il-fond ta' transizjoni. Il-fondi kollha tal europa qegħdin jiġu attakati. Ej nerġaw niposponu il-, il, il Entkom frogali, Iva, irnexxilkom taqblu fuq ir ribejt tagħkom imma aħna qed nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa. Aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin nofrulkom is-sajf biex taħsbu verament u tiddiskutu taraw li huma verament il-prioritajiet tagħkom. Isur Ġonza. Grazzi, President. Il-MFF u neċessarju najdu xnajdu l-lum jiena rrit nemmen li dak li ġi preparat mill-Kunsil wara negozjati bil-parteċipazzjoni anki tal-Polonja tal ħaġa li rridu napprezzaw u jiena xtieqed nisħaq fuq dan. Imma nista' nara li l-idea ta' solidarjetà u responsabilità rebħet kontra l-egoizmi nazjonali li ħaġa li konna qed nibżaw eh, fuqa. Jiena nemmen illi li nużaw l-istat ta' dritt bħala skuża hija ħaġa ċara il-Polonja u l-Ungerija kollha aħna kemm aħna a favur tal-istat ta' dritt u tal-ilma eh, nadif u il-klima u ma naħsibx illi se naslu għal situazzjoni fuq pretest fal folots eh, illi Eh, eh, il fat li eh, imħallef ma jaħdimx tajjeb stat membru kollu se jiġi kastigat. Jekk aħna rridu namlu revizjoni tal-istati membri, tal mekanizmu tal-istati membri għandu jkun trasparenti. Aħna ma nibżawx mill-istat ta' dritt. Jiena nittama illi malajr dawn il-flejes jiġu mm, disponibli biex jkunu jistaw jiġu użati fil-reġuni l-iktar foqra mill-intraprendituri. Jiena nemmen illi aħna se introduċu l-istrumenti l-ġodda, iva, hemm problemi, hemm nuqqasijiet, pero jiena naħseb illi u nittama illi se nimxu l-qoddim il flejes jiġu użati tajjeb fl-istati membri kollha. Sur om omarġe għal-minuta. Grazie, President. Jena, et nisma ħafna nis jgħidu li dan huwa stejm storiku, ma nafu aħna mill-esperjenza li kultant il-bibin illi jinfetħu jerġaw jinalqu għahedhom meta nibdew naħdmu nitkellmu fuq il-kompetizzjoni per eżempju. Imma ħaġa eh, li hija storika, deċiżjoni storika, tibqa' storika għal minuta qasira biss u dan il-ftehim tal-Kunsill ġim il-ħoq għaspejjeż tal-tnaqis għal ċerti inizjattivi fil-futur, il-Green Deal, l-Erasmus, riċerka, l-iżvilupp, u hemm tendenza lejn ir-rinazzjonalizzazzjoni tal- uh, politika. U dan il-ftehim juri u koll li l-interessi nazjonali saru iktar importanti eh, minn dawk Ewropej. U jena nishtiq najt il-Kunsilli li il-Parlament għandu laħar kelma. Aħna eh, aħna għadim sistema ta' kondiz ta' kodeċizjoni u aħna nappoġġaw il-metodu il tal-komunità. Signora Adinolfi, grazzi President, kollegi. Fil-21 tal-Lulju eh, li għadda eh, bdiet l-Europa ta' solidarietà, il-bidu ta' era ġdida, 750.000 euro biex nġildu kontra l-krizi ekonomika u bil fat li se jkonna dejn komuni, dan huwa l-futur tal-Europa u aħna se nkunu ġenerużi, aħna sen eh, senatu anki anki lil dawk li huma sovranisti, kemm Taljani u anki eh, barra mill-Europa. Hemm ħafna sol xi jsir eh, il-Parlament Ewropew Ewropew eh, Eh, anki meta wieħed is li dawn il-pajjiżi frugali huma fil-fatt ma jarawx fil-bot u huma xħaħ. Kif wieħed jista' jaqta fuq eh, dawn il-programmi importanti għall-Ewropa kontra eh, nofsinhar tal-Ewropa, turizmu li bata ħafna aħna kburija mill-ħidma li saret, it-triq li ħadna tajba ħafna u il-ħolma tal-pajedri fondatori qed jerġa' jimbet. Aħna nix biza'. ma nibżawx li nimxu l qoddim Il-futur jgħatem hemm għalina. Grazzi. Eh, għal żewġ minuti sur Kaspari. Nifraħ lill-Konsell Ewropew għal dan il-ftehim ta' malajr huwa sinjal qawwi, sinjal illi l-Ewropa hija u wara kollox l-istati membri jistaw jisiru pozizjoni komuni u messaġġ komuni anke għal-ċittadini. Aħna urajna eh, solidarietà u għedin naffaċċaw l-sfidi fl-imkien. U dan huwa bażi għal negozjati, però ma nistax naċċettaw kif inhu il-flus se ħorġu fl-ewwel ta' jannar għandna ftit ħin biex naqblu fuq l-intejbu l-ftehim. Hemm xi problemi li qed iridu niddiskutu. Eh, aħna rridu niżguraw li l-flus eh, jiġu użati għall-investimenti eh, oqlija u mhux investimenti inutli. Mm. Per eżempju, għaliex l-istati membri et jinsistu li jiprezentaw il-programmi nazjonali tagħhom u mhux programmi Ewropej bħal fondi strutturali. Kif nistgħu niżguraw li ma li ma jiġix imħallas għal xejn li jkun wieħed fil-mija biss u mhux it-tlieta u l-erba' fil-mija tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U illi li jintefaq tajjeb blaħjar mod possibli u jista' jkollna na proġetti Ewropej effettivi biss jekk l-istati membri adottaw il-miżuri eh, ġusti fil-49% eh, fil-pajjiżi tagħhom. U rridu nagħtu dan il-messaġġ li għandna stennija għolja mill-gvernijiet tal-istati membri. Grazzi. Grazzi. Għal minutaw nofs Sur Volken. President, Sur Michel, Signora von der Leyen, hija ħaġa tajba illi intkom ħriġtu bin-negozjati b'riżultat tajjeb, però fil-kompromess il-pillola ħażina illi intkom qed tajdu li ridu niblaw miex maħniex lestija aħna għaliha. Il-programm il ta' investiment ġim naqqas aħna naqqasna il-proġetti ħodor u anki ġew naqsa anki l-ispiża tas-saħħa uh, propju f'mument ta' pandemija il-programm il-ġdid huwa Next Generation EU U dana ifisser illi il digitalizzazzjoni u anki il-klima eh, huma importanti biex nevitaw e- illi dawn l-izbalji ma jisibux, ma jisirux iridu nizguraw li konna leħen fil-kupru. La bozz anki fuq l-istat ta' dritt kif hija situazzjoni anaċċettabbli. E, l-istat ta' dritt huwa l-bażi tal-kooperazzjoni u qed tipproteġġi anki e, e, il-kooperazzjoni tagħna. U għalhekk nistgħu ngħidu li l-mediċina hija daqshekk ħażina. Aħna rridu naħdmu biex ikollna biżejjed stat ta' dritt. U biex bekk kulħadd ikun jista' jgħid li huwa protett. E sur Corner, grazzi. Kollegi, hija ħaġa tajba illi għanna riżultat mis-summit, però naħseb illi il summit wera illi ħafna ċittadini jikkonsidraw l europa bħala magna tal-flus. U naturalment, mux l-istati membri kolla. Il-frugali jishtiqu jħalsu inqas l-inqas li jistaw u l-oħrajn jishtiqu jihdu kem jistaw. L-Unjoni Ewropea miex magna tal-flus, għanda tkun anki assikurazzjoni għal-futur, allora għandu jkonna program immirata għal-futur fuq ir-riċerka, fuq proġetti Ewropej. Eh, l-Unjoni Ewropea u koll għanda tkun eh, eh, ibsa mal l-Stati membri li mumx għambijum bizzejiet, ħafna Stati membri jaraw l-Unjoni Ewropea bħala magna tal-flus kif diġaħat. Il-fat li huma jistaw eh, jihdu flus mwen Ewropea. Din ħaġa rridu bidlu għandu jkonna protezzjoni għall-Istat ta' dritt fl-Europa biex inkunu nistaw nigarantixxu li l-flus mux set mur fil-libwiet tal-autokrati u tal-kapiet korrotti li jgħatu l-flus li ħbib taħħom biss. <coughs> Eh, Merkel eh, permettet li Orban jirbaħ f'dan il-summit, eh, pero ma nistawx nikon nipermettu li dan jibqa ek. Sur de Sutter. Il- font tar kupru aħna ma nix nipermettu illi krizi murħazin. L-Unjoni Ewropea edha tiftaħ djun ta' 750.000 dana u Eh, skont l-istatut il-budget għandu jkun għandu jkun hemm bilanċ eh, Konfuċu għal illi fejn il-klim jitilfu sens il-nis jitilfu il-libertà, mux fil-Ungerija u fil-Kolonja, imma anki fi u Berlin. Merkel edha taġiċi bħalli kiku l-Germania illum hija superpower. U edha timponi Eh, l-eġemonija tagħhom fuq l-oħrajn. Eh, imma il-Ġermanja għanna l-inqas dejn l-ikbar eh, taxxi fid-dinja prezzijiet tal-enerġija iktar baxxi il-Ġermanja onja għanda ċittadini li huma foqra u von der Leyen edha edha tejnom anki Christian Lagarde. Tlet nisa edin jamlu ġestjoni ta' dan. Dawn huma liktar eh, nisa illi jonfqu fl-Europa. Signora De Sutter, għal minut. Thank you, President. Grazie, President, President, President Michel. Iva, dan il-bilu huwa storiku, nirrikonoxxuh dan, pero bħala tabib ngħid li jiena ddiżappuntata minħabba tnaqqis fis-saħħa aħna fl-eqel tal-kriżi fil-bidu tat-tieni mewġa rajnihom in-numri dal-aħħar ma nistax nifhem ma nistax nispjega lill kollegi tiegħi għalfejn l-istati membri ma femmux dan bħala priorità assoluta ma nistgħux inqabblu ċifri fil-proposta ma' ċifri preċedenti għaliex ma kienx hemm il-COVID dak iż-żmien Jiena riċerkatur ukoll, professur ukoll, ma nistax nispjega lill-istudenti għalfej l-Erasmus ġarrab tnaqqis, ma nistax nispjega l-riċerkaturi sħabi għalfejn e u Horizon EU mhuwiex dak li għandu jkun, għaliex dan għandna bżonnu għall-innovazzjoni, għall-startups, l-SMEs, għas-saħħa tagħna, għar-rwol tagħna ta' tmexxija fid-dinja Aħna emminna l-ambizzjoni tal-Kommissjoni brabta mal-Green Deal u tranzizzjoni digitali. Dawn huma l-prioritajiet li huma maħsubin viżavi il-ġejjieni, però dawn ma nsibuhomx fil-proposta jekk ninnegozjaw l-MFF isimgħuna u saħħuhom dawn il-programmi li huma essenzjali. Grazzi. Grazzi għal minuta Onorevoli Epping. President, Tmim il-Kunsill. X'kien ir-riżultat tiegħu? Aħna għandna problemi mar-Renju Unit issa se jkollna dejn ukoll Ewropew li iddajjef iddajjef lil ju. L-Olanda ċeddiet l-armi qisha wkoll, il-pensjoni tal-Andiżi se jitnaqsu u n-nies irrabjati n-nies mhumiex jifmu u għal daqstant jiena nħeġġeġ li għandi jkun hemm referendum fl-Olanda fuq dan il-pjan ta' redistribuzzjoni qegħdin innaqsu l pensjonijiet tagħna biex inżidwhom f'pajjiżi oħra. Kellim li jmiss. Kif tafu l-biraħ it-tabib Sajid għali miet fi sptar f'Dublin qabel ma laq 60 sena ħafna minn nies li mietu b'din il-kriżi. Jiena ikolli ngħid, jiena laqatni kemm hemm differenza bejn il-paroli li smajna hawnhekk u r-realtà għall familja ta' dan it-tabib u ċittadini Ewropej. Aħna għaddejna minn kriżi ta' saħħa bla preċedent għadna fija f'mejju l-Kummissjoni għalunna kellhom bżonn 9.4 biljun għal programm ġdid. L-ewwel pagament ta' 70 biljun meħtieġa minflok ma tawna xejn għas-saħħa u l-irkupru u 1.7 biljun fl-MFF filwaqt 13.5 biljun imorru għal budget ta' difiża. Insult tal dan it-tabiba li nitkellmu dwar is-solidarjetà però imbagħad dan donnu awtorità u anke bil-kwestjoni tal- l-istat ta' dritt dan huwa monument għall-ipokrazija Ewropea għal minuta u nofs. Onorevoli Ponsiati, grazzi, President. Nilqa dan il-qbil tal-Konsil ċittadini Ewropej għandhom zaddan il-fond tal-kupru biex jerġgħu qumu fuq s u jiffaċċjaw il-ġejjin btama. Però biex nerġgħu nqumu fuq saqajna anke bħala ekonomija għandna bżonn aktar mhux eh, xogħol biss u flus għandna bżonn insaħħu l-kreattività tagħna dan ifisser governanza tajba, xjenza, teknoloġija u stat ta' dritt. Għalhekk inkwetata li intużat ix-xjenza bħala s-sors tal-flus eh, b'dan il-pakket 27 Prim Ministru ma realizzawhomx dawn l-affarijiet kemm importanti x-xjenza, jiġifieri parlament għandu jqum jiddefendi l-budget tax-xjenza. Jiena kontent li kien hemm qbil fuq mekkaniżmu ta' kontroll b'mod li il fond ta' irkupru jintuża tajjeb. Spanja se tirċievi ħafna dawn il-flejjes irridu jintużaw bil-aqal u iva dan jeħtieġ kontrolli esterni għal Spanja u dak l-istat membru fejn il-familja rjali ċentru ta' skandlu ta' korruzzjoni però l-Parlament u l-Gvern ma jridux eh, jinvestigaw. Spanja tonfoq biljuni f'sottomarini imbagħad li ma jqogħdux fit-tarzna jew inkella ajruporti fejn m'hemmx ajruplani. Aħna eh, nonfquhom il-flejjes tagħna ferroviji ta' veloċità għolja u mbagħad eh, affarijiet oħrajn imbagħtu. Aħna l-pajjiż tal-bejlaw tal-banek u mbagħad ma ntolbuhomx il-flus lura. Ġifieri tajjeb li jkun hemm ċerta viġilanza mill-qrib dwar kif dawn il-fondi jiġu minn fuqha. Grazzi. Għal żewġ minuti, Onorevoli Helinski. Proset, Sur Michel, Is-summit kien ta' suċċess dan huwa mument storiku fejn dawn il-flejjes kollha potenzjalment insomma nittama l-ratifika tmur tajjeb dawn l-ammonti insomma jistgħu jerġgħu iġġeddu l-ekonomija Ewropea wara l-kriżi tal-COVID-19. Dak li huwa importanti ħafna wkoll il-fondi Ewropej se jkunu mħarsa mill mekkaniżmu tar-rwal tal-istat ta' dritt, però hawnhekk fil-Parlament Dalwaqt se nivvotaw fuq il-budget l-MFF li jrid jimplementa mbagħad il-miri tagħna. Intom, kif tistgħu taqblu ma tnaqqis mill-fond ta' tranzizzjoni ġusta minn banda li dan il-fond kellu l-ħsieb li jgħinna naslu għal neutralità klimatika għand tgħid li priorità dan minn fuq reġuni bħas Silesia fil-Polonja għandhom bżonn appoġġ. Irridu nsaħħuh dan il-fond mhux innaqsuh, ma nistgħux ngħidu liż żgħażagħ fl-Istati Membri tagħna li l-Ewropa qed taħseb dwarkom il-ġejjini tagħkom l-edukazzjoni tagħkom u mbagħad intom tnaqsu b'50% l-Erasmus Plus. Dan huwa wieħed mill-programmi ewlenin għall-Ewropa moderna, opportunità għaż-żgħażagħ, minn settembru se jkollna kumitat permanenti fil-Parlament li jġielet il-kanser l-ikbar pjaga fl-Ewropa sfida oħra brabta mal-qasam tas-saħħa apparti il-COVID. Però Naħħajna l-politika ta' saħħa issa mill-pjan eh, finanzjarju, aħna dan ma nistgħux naqblu miegħu. Tkellimna dwar l-istat ta' dritt, li jekk l-istat ta' dritt daqshekk importanti għalina. Allura, il-programm ta' valuri. Allura dan għandu jissaħħaħ. U anke l-appoġġ finanzjarju taħt il-programmi għandu jissaħħaħ anke l-ħarsien tal-frontieri, ix-xjenza, eċċetera. Hemm bżonn aktar solidarjetà, naħseb naslu li din anke finanzjarjament, però hemm bżonn aġġustamenti meħtieġa. Grazzi minuta u Onorevoli Gardja Zabal. Grazzi ħafna President, President von der Leyen, Michel, Konsell Ewropew, mod ġenerali għal ħafna aspettattiva u l-maġġoranza tagħhom ukoll ħafna frustrazzjoni, però dan ma kienx il-każ. Proset intom għamiltu biċċa xogħol eċċellenti. Wasaltu għal ftehim storiku. Għamiltu dak li kellkom tagħmlu l-qabża fil-kwalità li nagħmlu bil-kostruzzjoni Ewropea li jagħmel ġieħ lil frażi ta' Monet li kien qal li l-Ewropa tinbena bil-kriżi. Wasalna għal inqas mill-li tlabna, però nittama li jkun biżejjed dak li mhux biżejjed huwa l-qafas finanzjarju u għana kan ta' mortu żmerġ. Ma jistax jiġri li għat-tielet darba napprovaw budgets inqas minn dawk li kellna fil-perjodu preċedenti għaliex il-bżonnijiet jikbru qegħdin mhux qed nitkellem dwar dak marbut mal-COVID għaliex hemmhekk diġà l-pjan tarkupru, però qabel il-virus kellna ħafna bżonnijiet ukoll. Hemm bżonn finanzi għalihom dawn pereżempju ir-riċerka tal-kanser l-Alzheimer's ukoll. Nappoġġaw proġett industrijali innovattivi, modi ta' trasport aktar effiċjenti, għajnuna lil għat-taħriġ nejnu l-żgħażagħ tagħna biex jidħlu fis-soħ tax-xogħol eh, il-faqar fost it-tfal, dan kollu għandu bżonn budget sod. Hija ħasra li dan l-ispirtu Ewropew ma wassalx biex naslu għal dak li xtaqna, però naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet bħala tħolok u bħala ħruġ it-tnejn importanti bla dubju nistgħu naslu għal qbil hemmhekk u qbil li jkunu mbagħad sempliċement perfett kieku. Thank you, one and a half. Grazzi minuta u nofs is-sur Hofstad. Ver Hofstad. Aħna, ftit konna eh, dawk li mill-bidu tal-kriżi finanzjarja bdejna ngħidu li l-Eurobonds u rizorsi propi Ewropej kienu meħtieġa u kulħadd kien jgħidilna dak iż-żmien impossibbli ma konniex realistiċi kienet ħalma din li ma sa tiġri xejn. Però ġra din. U kontent issa dak li ħareġ mis-summit naħseb storiku, iva storiku. L-ewwel qabża l qoddim kienet is-suq intern, imbagħad il-Euro, issa il-fatt li l-Ewropa se toħroġ b'dawn il-bonds għall-ewwel darba u se jiżdiedu il-kapaċitajiet fiskali b'mod drammatiku. Kuntent jena ħaġa storika, però mdjufijiet ukoll. Nkunu onesti, l-akbar waħda dovuta għal regola ta' unanimità ir-reġuni għalfejn il-proġetti pan-Ewropej ġew imnaqsa u rebates għal dawk l-istati frugali għadhom hemmhekk. U naħseb li jiena se nkun skiet hawnhekk Naħseb li qegħdin nitkellem għal kulħadd hawnhekk. Jiena ma narax li l-Parlament se tagħti il go ahead għal dan il-pakkett u l-MFF jekk dan ma jkunx rettifikat jekk ma jkonniex dan il-perspettiva pan-Ewropeja bħala l-priorità fl-MFF. Faċli tagħmel din L-aktar mod faċli huwa li nibdew bir-riżorsi propji aktar kmieni milli jikkontempla l pjan Il-pjan jgħid 2023. Aħna qegħdin ngħidu 2021 u finalment l-aħħar punt President qabel ma terġa' issabbat bil-martell kofta mill-dejjem hemm bżonn li jkun hemm kodeċiżjoni minn naħa tal-Parlament. Aħna se niġbru 750 biljun euro possibbli dan biss permezz tal-kontroll demokratiku aħna mhux ir-Russi qegħdin jew iċ-Ċina. Grazzi. Tajjeb li ma tajtlekx sur Verhofstadt. <laughs> Wasalna l-btajjel. Il-kellim li jmiss, Sur Majer, minuta u nofs. Grazzi. Aħna għaddejjin minn żmien straordinarju. Ovvjament xi ħaġa bħal din taħtieġ miżuri straordinarji. Hawnhekk dan il-pakket finanzjarju huwa wieħed bitna il-figura waraħ, qegħdin nitkellmu dwar ħafna flus. Dan dawn il-pakketti, dawn id-deċiżjoni se jinfluenzaw l-nies għal ġenerazzjoni ġejjiena u anki l-politika se tkun affettwata għal ħafna snin, però wara dan is-summit eh, donnu li kulħadd ħareġ rebbieħ. Merkel, Kurz, Macron ħabbru rebħa bin-negozjati, eh, rebħa għal pajjiżi tagħhom. Però dan mhux possibbli ovvjament, eh, kulħadd jaf għaddin ħadd ma jista' jkun rebbieħ, kulħadd jkun rebbieħ u rridu naraw minn se jibbenefika l-aħħar minn dawn il-miżuri għaliex il-kriterji imbidlu qegħdin nitkellmu dwar ammonti kbar hawnhekk. Però stramp li kulħadd qed jgħid li huwa rebbieħ. Però ovvjament kien hemm ħafna eh, ġlijiet u dana aħna xi ħaġa li ma rridux ma nixtieqx id-djun laqqas U l-istat ta' dritt ukoll l-istat ta' dritt ma jistax japplika biss għal ħatti ieħor li japplika għal kulħadd jina nfusna. U xi ħaġa oħra li ħarġet ċara mis-summit. Qegħdin naraw ċertu bloks tramuntana nofsinhar il-punent u l-vant. Però f'Ewropa solidali dan huwa taħsara. Is-solidarjetà però titkun ma tistax tkun triq one way. Onorevoli ħanna l-minuta. Huwa tajjeb li issa għandna din il-pożizzjoni negozjali brabta mas summit u dan huwa messaġġ b'saħħtu li se nerġgħu nibdew nirrankaw fl-Ewropa, però n-negozjati għadhom jibdew ma nistgħux naċċettaw tnaqqis bi programmi Eh, ta' saħħa u riċerka u klima. Aħna konna wiedna li nsalvaw id-dinja b'Ewropa neutrali eh, klimatikament eh, fl-2050 l smi għandhom bżonn appoġġ l-enerġija fossili mhix xi ħaġa li nistgħu nużaw. Horizon investiju Eh, programmi bħal dawn iħarsu lejn il-ġejjien ukoll ma nistgħux naċċettaw dan it-tnaqqis aħna appoġġajna u għedna wkoll li nappoġġjaw lin-nies bi programm tal tranzizzjoni ġusta ħafna reġuni diġà kienu qegħdin ifasslu programmi tagħhom. Issa qegħdin abbandonawha l-idea. Eh, mhux sewda però hemm bżonn tranzizzjoni ġusta u hemm bżonn li jkollna il-programmi meħtieġa kollha biex naslu għal dan. Irkellim li jmiss. Grazzi ħafna. Jien għad fir-regoli li ju ma tistax tissellef il-flus għall budget tagħha l-MPs iridu jiżguraw li r-regoli ikunu rispettati u mhux eh, ninjoraw regoli li għandna fit trattati. Aħna għandna sitwazzjoni fl-Iżvezja fejn in-nies qegħdin mutu fejn fl-istess waqt il-Prim Ministru tagħna hija jibgħat il-flus barra 6 eh, biljun aktar milli għaddejna lill-liju. Mhux qed nifhem hekk hux dan, u semmew propju u wkoll. Intom, l-Svezja bet nittamaw li l-ċittadini jiftakru fija din. Kellim li mess, grazzi President. Għallew ewwel darba l-Unjoni Ewropea se tissellef il-flus bħala Unjoni biex tejn il dawk il-pajjiżi li jaħtiġu għajnuna. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. U huwa eżempju tajjeb għal dawk il-pajjiżi li mhux qegħdin juru solidarjetà. Però ngħidilkom uqogħdu attenti għaliex intom għandkom dan l avatar tas solidarjetà Ewropea u s-semestru Ewropew. Is-semestru Ewropew ippermetta lill kummissjoni biex tagħti konsulenza lill pajjiżi 63 darba biex inaqsu mill-qasam tas-saħħa jekk din se tintuża biex timponi miżura soċjali dan mhux aċċettabbli jekk se tagħmel dan b'detriment il ħaddiema tagħna se ssibu lilna qudiemkom. Għal-minuta Grazie President, kollegi dan u għaftajm storiku li jista bih nistgħu nelbu il-problemi tal-futur, però l-futur huwa mhux ċert. E- iva, e- e- salvajna il-750 biljun biex naqbżu l-austerità u nirringrazzja verament il-Premier Conte tal-li ġilet kontra il-ġlida tal-frugali. Imma kiku kien il-parlament tana kellu li deċidi u mux eh, il-kunsil illum kien ikonna ħafna iktar minn 750.000 eh, eh, il-programmi il ma kienux jiġu mutilati kif, kif ġara eh, il, eh, u il-fat e, illi l-10% tal iktar nis onja fl-Europa ma, ma, ma kienx jirnexilom jaqbżu u, jimxu kontra il-maġġoranza tal-ċittadini Ewropej. E, aħna e, jistaw huma jirbħu ħafna, però ma jistawx qatt jirbħu l-Europa. Thank you. Grazzi għal żewġ minuti, s-sursar. Mikrofonu għal-kelliem. Grazzi ħafna. nis mandom xidija xinu l-istat ta' dritt għalina għalija dinja kwistjoni ta' libertà u indipendenza nazzjonali u demokrazija. L-istat ta' dritt huwa is-saħħa tal-liġi kontra s-seta tan-nies. Għaldaqstant, dan m'għandniex nikkonsidraw bħala privileġġ għalina, aħna ġilidna li dawn l-affarijiet, għaldaqstant ngħidilkom li aħna aħna idea differenti tal-istat ta' dritt. Ma jistax ikonna żewġ kejlijiet differenti Sanzjonijiet ma joġbunix għall-ideoloġiji politiċi xi wħud jużaw l-istat ta' dritt għal miri ta' politika tal-partit u għaldaqstant m'għandniex nemendaw ir-regoli ta' votazzjoni għaliex ma jogħġobkomx ir-riżultat ta' xi votazzjoni bħalma ġara għal dak marbut mar-rapport Sargentini. Hemm xi opinjonijiet diverġenti, però niftakru li fid-diskussjoni fuq l-Ungerija dan l-aħħar intom ċaħħattu l-Prim Ministru Ungeriż e, dritt li jesprimi ruħu. Mem ebda rejat minn liġi, hekk kienu jgħidu r-Rumani li tibbażawx ruħkom fuq kriterji legali biex taraw jekk hemmx ksur fuq tal-istat ta' dritt, ibbażaw intom tibbażaw fuq is-suspetti, intom timponnu sanzjoni tibsin mingħajr ugwaljanza fi trattament, xi ħaġa komunista din xi ħaġa orwelljana li tikkastiga l-intenzjoni huwa mudell sovjetiku kontra min jaħsibha b'mod differenti Issa realizzajnija din, aħna konna vittmi ta' ambizzjonijiet simili, mhux se nippermettu li immorru lura għall-modi. L-Ewropa bla dubju teħtieġ l-istat ta' dritt ngħaddi għall kelma Issa regolament xi membri jixtiequ jagħtu lectures fuq kif għandhom jitħarsu r regoli, però dan il-Parlament qed jikser regoli u stess bħalissa bir-regoli ta' proċeduri 182 u 187 li jgħidu biċ-ċar li l-votazzjoni tista' tinbeda biss wara d-diskussjoni tintemm. Aħna qegħdin niddiskutu baqalna, però l-votazzjoni diġà nbidiet u dan huwa ksur tar-valuri tagħna. Jiġifieri nirranġaw l-affarijiet hawnhekk l-ewwel qabel ma nikkondennaw lill-oħrajn. Sur sar il-votazzjoni finali ssir wara d-diskussjoni, issa il-kellim li jmiss Onorevoli Fernandez għal minuta u nofs. Muchas gracias. Grazzi President. L-ewwel net irdu nirrikonoxxu li l-ftehim tas-summit dawn ewwel aħħar jiem ifisser pastoriku trascendenti fil-proċess tal-binja Ewropea ftehim li jagħti kontinwità talba tal-Parlament Ewropew riżoluzzjoni tagħna ta' Mejju fejn konna tlabna l-kostruzzjoni ta' strument ta' finanzjament permezz tal- eh, setta komunitarja riżorsi propji biex ngħinu l-ekonomija Ewropea ftehim importanti, fundamentali fejn l-ebda eh, gvern bħal dak Spanjol labru għal importanti, però kien hemm suġġetti oħrajn ukoll li rridu Nitkellmu dwarhom fosthom il-budget ordinarju li eh, mhux qed jikber kemm nixtiequ, pereżempju l-fond ta' tranzizzjoni ġusta fejn dawk ir-reġuni bħal Asturjas tiegħi li qed tiffaċċja sfida importanti wkoll it-tiġdid tal-ekonomija tagħna, aħna għandna bżonn appoġġ Ewropew aktar solidu mill-banda l-oħra il-faċilità l-irkupru reżiljenza Dan l-istrument biex nejnu l-pajjiżi bl-investiment u riformi għandu governanza fil-ftehim tal-Kunsill Ewropew li dan il-Parlament ma jistax japprova. Għandna bżonn governanza bl-leġittimità demokratika, għandna bżonn governanza fejn ċittadini ikunu rappreżentati u dan il-Parlament se jkollu jgħid tiegħu naraw bit-trilogi u mbagħad naraw x'jiġri wara. Grazzi. Thank you, one and a half. Grazzi minuta u nofs il-kellim li mest. Grazzi, President. Eh, President, eh, dan huwa żmien storiku eh, kulħadd qala din. U dan juri l-impetu straordinarju li permettilna noħorġu dan il-fond ta' rkupru Irridu naraw fejn konna xi ġimgħat ilu fejn in-nies qalu li kien impossibbli li nidħlu għal ftehim. Anke din l-idea tal-vitos, il-vito fuq id-dejn komuni pereżempju, issa però irnexxielna ġibnija żewġ. Din ir-riżoluzzjoni Ovvjament, eh, dak li huwa diffiċli huwa li hemm bżonn niċċelebraw dan il-ftehim fil-waqt fl-istess mod ninsemmu it-talbit ta' ċittadini Ewropej. Aħna qegħdin nipproponu emendi leġittimi aktar Erasmus, aktar saħħa u aktar azzjoni rapida biex inħallsu għaddejn komuni tagħna aktar miżuri biex isir dan. Erba tim ta' diskussjonijiet fost il-kapijiet ta' stat u mexxejja eh, kien hemm qbil imbagħad imkien aktar fid-dinja 27 eh, mexxej ma jistgħu joħorġu bi pjan daqshekk ambizzjuż f'erba' tiem, però ma ninsewx li dan il-budget huwa wkoll il-prezz tal-demokrazija mhux se nimblokkaw però se nkunu hemmhekk meta titnaqqax l-istorja għal minuta u nofs is Onorevoli Van Den Trizas. 13 biljun euro. Jekk irridu nikkontribwixxu nettament għal fond ta' rkupru għal Covid. Aħna għandna aktar minn biljun euro kull sena għandna naqqas ukoll ta' 50 biljun fil-Belġju. Kif eh, nistgħu nispjegaw liċ ċittadini tagħna li m'hemmx flejjes għal pensjonijiet deċenti, m'hemmx flejjes għal eluf ta' familji li qegħdin f'xifer biss, però mbagħad hemm il-flejjes għal li ju aktar ma ikollhom flus l-eurokrati aktar ikollhom saħħa u aktar kontrolli jeżerċitaw fuq ċittadini joħolqu dipendenza mingħajr ma n-nies ikunu talbu għadejn. Wara 50 sena dawn il-fanatiċi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jitilfu r referenda kollha biex jevitaw biex nevitaw li aktar pajjiżi jażlu li jaħdmu għall-indipendenza tagħhom issa. U issa b'dan il-mod qegħdin joħolqu ħabs fiskali li ma nistax noħorġu minnu. Din hija l-Ewropa li qatt ma żilna għal minuta issa Sinjura Mezz. Grazzi ħafna. President, f'din is-sala hemm maġġoranza ċara aktar solidarjetà, aktar trasparenza, aktar sostenibilità, aktar Ewropa. Mhux qegħdin ngħidu li ma pajjiż kiseb aħna li naraw fiex se ninvestu Rridu nsalvaw l-ekonomija, però dan mhux għaskapitu ta' programmi ġejjiena. Kif nistgħu nitkellmu dwar in-next generation, pereżempju, huma innaqsu n nefqa għall-edukazzjoni, kif se nimplementaw Green Deal u naqsu l-budget bin-nofs għal fond ta' tranzizzjoni, kif jistgħu l-gvernijiet bil-pandemija pjannaw in-nefqa għal saħħa u r-riċerka kif se jagħmlu u x'inhu mat tamit tagħna għal CAP aktar sostenibbli meta s-sussidju għall iżvilupp rurali qed jitnaqqas bin-nofs. Dan it-tnaqqis ma jistax jiġi appoġġjat mill-Parlament għaliex aħna ma nistgħux insewwu l ħsara eh, fi żmien tal-kupru. Grazzi. Għal-minuti. Għal-minuta sur fidanza. Grazzi, President. Ninsew il-retorika u niftakru illi eh, il-ftajim li il ħakna fil-21 ta' lulju miex laħjar wahda. Eh, dan huwa eh, infatti bħalma ġara fil-Parlament Taljan. Il-risposta hija tard, waslet tard u miex biżejjed il-parti il parti il fat ta' sussidi eh, tal-grants u ġit naqset wis u sen nirċevu għom tart wis aħna kellna raġun meta għadna illi dinja governance illi hija eh, kanda ħafna limitazzjonijiet imħabba l-kondizjonalità eh, u fil-fat eh, ma nistawx naċċettaw eh, għaliex eh, edin eh, se tidħol fil-seħdina fl-ewwel ta' jannar li ġej. Kellna raġun wara kollox. For two minutes, madam. Għal żewġ minuti l-onorevoli Estaras Ferragut. Grazza ħafna, Signora President. Mela l-ewwel klim tiegħi ħajkunu biex nuri solidarjetà mal-raba u l-familjari tal-dawk li tilfu ħajjithom fil-pandemija u kif ukoll l-appoċ tiegħi lil dawk kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Mela l ftehim huwa pożittiv huwa pass il qudiem u issa m'għandniex ħin x'nitilfu. Iż-żmien qed jafas, bżonn illi nkunu kuraġġużi. Dan huwa pjan ta' solidarjetà Ewropea ma' pjan ukoll ta' koeżjoni u ftehim storiku għaliex Eh, l-Istati membri qatt ma daħlu għal proġett ta' dejn konġunt. Dan huwa wkoll pass importanti l qoddim fil-proġett ta' integrazzjoni Ewropea. Lan huwa eh, ċar li nerġgħu nirkupraw l-impjiegi li nipproteġu l-Ewropa u li nipproteġu l-ħajjiet Il-Kanċelliera Merkel u anka l-President tal-Kummissjoni, Sinjora von der Leyen, u rew tmexxija kbira u dawn huma tnejn mill-familja tal-PPE. Dana il-pjan jirrikjedi responsabilità, stabilità u fl-istess ħin jinkludi wkoll programm ambizzjuż ta' riformi. Fl-modi, eh, Spanja kienet għamlet ħaġa simili u riżultati kienu pożittivi. L-Ewropa di titmira issa trid tara illi r-riżultati jitwaslu għanti ċittadini speċjalment fi Spanja fejn l-interess ġenerali irrit jisboq l-interess ta' min qiegħed fil-poter. Il-fondi iridu u fejn l-izjiet li hemm bżonnhom. Imbagħad it-tieni parti tal-ftehim il-qafas finanzjarju pluriannali dan ma tantx huwa sodisfaċenti. Kien hemm ċertu tnaqis li huwa mhuwiex ġustifikabbli Per eżempju, kien hemm perċentwali ta' tnaqis fil-politika agrikola jew il-politika ta' żoni rurali. Ma jistax ikun li żoni rurali ippattu għal ħaddieħor, speċjalment fid-dawl tal-fatt li żoni rurali aġixxew b'mod eżemplari matul il-pandemija. Hemm ukoll tnaqis fl-edukazzjoni, fit-tranzizzjoni ġusta, fis-settur tas-saħħa, dawn kollu tnaqis li jimmina l-futur tal-Ewropa. Biex nagħlaq xtaqt ngħidilkom illi jiena mħasba ħafna mill-kwistjoni tal-istat ta' dritt. Għamna bżonn mekanizmi li jgarantixxu li l-istat ta' dritt ikun protett. Jekk ma jkunx hemm stat ta' dritt m'għandniex demokrazija, imma bla demokrazija laqas ma jista' jkun Ewropa. Grazzi. Thank you, Madam Piri, for one and a half. L-Onorevoli Piri għal minuta u nofs. Grazzi ħafna mela ħanibda fuq nota pożittiva. Jiena l-ewwel nixtieq nifraħ lil President Michel u President von der Leyen ta' dak li kisbu fil-Fond tal-Kupru Ewropew. Naħseb illi l-maġġoranza kbira ta' dan il-Parlament jaqblu illi il-ftejm huwa innovattiv huwa propju dak li għandna bżonn bħalissa speċjalment għal dawk il-nies li qed jibżgħu li tilfu eh, xogħolhom. Eh, imma daqshekk tifħir għaliex fil-każ tal-qafas finanzjarju pluriennali naħseb li dan mhuwiex xira fid-dawl tal-isfidi li l-Ewropa għandha qudiema bħalissa. Il-budget mhuwiex ambizzjuż biżejjed, mhuwiex modern biżejjed. President von der Leyen ma jistax ikun li inti sodisfatta bih ħanatikom eżempju, din il-krizi qed wassal għal diżugwaljanza fuq livell globali. Allura kif jista' jkun li aħna naqsum il-fondi ehm, tal-għajnuna l-iżvilupp? U kollegi, ħana għaddi għalizjet punt importanti. Fuq il-flus nistaw negozjaw iva ma fuq il-valuri tagħna le. U l-fatt li għanna professuri tal-liġi għanna mexxej Ewropej u għanna nka ġurnalisti li kollha kemm huma jinterpretaw b'mod differenti il-qbil tal-Kunsill fejn jidħol l-istat ta' dritt ta' kemm minnu nnifsu huwa sinjal ħażin. Emmin, qed jgħid iva ħaġa tajba li eh, għall-ewwel darba tnaqdu flimkien il-budget u l-istat ta' dritt, imma m'għandniex għax inkunu kburin. Din hija xi ħaġa li ridnija forsi 15-il sen ilu, immissa għandna żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea illi eh, għandhom reġim ibridu m'għadhomx parti mill-grupp ta' pajjiżi demokratiċi u għalhekk għall-grupp tiegħi u nittama qed nitkellem ukoll fisem il-maġġoranza tal-Parlament irid ikun hemm kundizzjonijiet ċari dwar l-istat ta' dritt qabel ma naqblu eh, dwar dan il-budget. Mhux qed nitkellmu fuq flus qed nitkellmu fuq valuri. Grazzi ħafna tajt il-President l-Onorevoli Ċex għal-minuta the editor-in-chief of Hungary's largest Il-kap editur ta' l-akbar eh, gazzetta indipendenti fl-Ungerija il-biraħ tkeċċa ftit ta' sijat wara li Orban għal li rabaħ fl-Europa. Sur Michel, Signora von der Leyen, ħafna klim firaħ minn razzjonijiet servi biex eh, jagħti imbuttatura lil populisti. Dan il-budget huwa l-opportunità tagħna biex nerġgħu nibnu l-Ewropa. U jiena qed nieħu gost nara li kien hemm qbil Imma sar irridu naraw fiex ħajsarraf dan il-bil jista' jisaxħaħ l-Ewropa jew inkella jagħti palata lill populisti Għaliex għal darboħra l-Kunsill ma rnexxilux joħloq mekkaniżmu sod ta' dwar l-istat ta' dritt. Is-sejħa tal-Parlament hija ċara, ma jistax ikun hemm iżjed wedit firħa e, jew inkella nuqqas ta' kontrolli fuq il-fondi li daħlin fi bwiet il-populisti, il-fondi jridu jmorru għand il-komunitajiet lokali li tant għandhom bżonnhom. Aħna qed nitolbu l-Kummissjoni biex tieħu azzjoni u tieħu rwol ta' tmexxija wkoll fuq dawn l-impenji. Il-Presidenza Ġermaniża ngħidula għatu priorità lill-istat ta' dritt kif wedet il-Kanċillier. Grazzi. Madam Laporte, one and a half minutes. L-Onorevoli Laporte għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President. Kienu erba tijiem u erba tiljeli ta' negozjati imma L-Ewropa mandiġ biex tiftaħar għaliex eh, xorta spiċċajna bħafna diviżjonijiet bejnietna. In-nies xebaw. U Iva veru ntlaħaq ftehim minn marftejm huwa falliment, falliment anke ftik li għal kredibilità tal-proġett Ewropew. Il-President Macron qal illi il-kontribwent ħajħallas xejn għal dan il-programm tal-kupru, imma naħseb li ħadd ma jemnu. Kif jista' jkun illi inħallsu lura dejn daqse kbir jekk laqas biss għandna propji. Ħajkun l-istati membri mela li jħallsu dan id-dejn lura. L-approċ budgetarju mhuwiex aċċettat b'mod wiesa u żgur li ħajkun hemm ħajkonna noħolqu teżor Ewropew u ħajkonna nikkonsolidaw mbagħad id-dejn. U meta nitkellmu fuq il-prioritajiet tagħna mbagħad, kif jista' jkun pereżempju li naqsu l-fondi mill-EU for Health jekk qegħdin eh, f'nofs kriżi ehm, tas-saħħa. Kif nistgħu niġġustifikaw illi qed inkomplu nagħtu rebates lil xi wħud meta il-Brexit suppost li urina li dik hija sistema li ma taħdimx. Hemm bżonn li niddiskutu wkoll is-sussidjarjetà Għaliex qed eh, noħdu għabovja li pjan Ewropew ħajaħdem aħjar minn pjanijiet nazzjonali individwali. Naħseb li l-Ewropa daqsxejn moribonda, grazzi. Merci. L-Onorevoli Korman dan minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri. Issa nistaw nieħdu r-ruħ, evitajna l-ar xenarju, ġifiri li ma jkonniex ftejim u bekk inkomplu eh, nar u situazzjoni li diġa qegħdin fija. Però Ah, bħal ħafna pro-Ewropej oħra jiena wkoll daqsxejn disappuntat għaliex rajna eh, ċertu egoizmu nazzjonali u rajna ħafna kompetizzjoni bejn l-istati membri, hemm ċertu problemi bil-budget, in-nuqqas ta' riżorsi propji e, fisser li mhux ser ikonna eh, kapaċità reali li naġixxu, il-fond tal-kupru naħseb jagħmel ħsara lil kunċett tagħna ta' demokrazija. Naf li hemm sfidi kbar ftik li klima U eh, kollox, hemm ħafna affarijiet li ġaluna naħsbu illi l-aspett tal-klima ħaj jisparixxi għal kollox. Issa għalunna illi dil miżura hija waħda ta' emerġenza, imma jekk niġu darna mal-ħajt, ħan nispiċċaw nserħu fuq dawn id-deċiżjonijiet li jagħmlu ħsara lill futur. Rajna passi żgħar il-qoddim, però fl-istessin naħseb li ħajkun hemm qabża kbira lura. Issa, għawek fil-parlament, aħna l-ikbar leħen ta' ċittadini, mux it-tini l-ikbar, l-ikbar, u għandkom tisimaw minn dak li jiddeċid il-parlament. L-Onorevoli Ġambaski. Proszę Prezydentu na Europejskiej Komisji, uważajmy, Господин Председател, na Совета Sur eh, President tal-Kunsill, Sinjura President von der Leyen. Aħna mhux beħsibna nappoġġaw il-qafas finanzjarju pluriannali u lanqas il-fond tal-kupru għaliex dawn jmorru kontra id-dispożizzjonijiet tat-trattat. intom eh, tajdu li tixtiequ tiddefendu l-istat ta' dritt imma fl-istess ħin taċċettaw dawn il-proposti se titħlu għal dejn fisem u liedna, imma laqas bistaqsejnijom li l-uliedna u ħajkunu huma li jħallsu l-prezz fil-verità. Intom eh, deċidejtu illi dan id-dejn eh, kif ser jitqassam u kif ser jitqassmu l-lotjiet u koll u naħseb illi l-mod kif qed taġixxu intom huwa eżempju ta' komuniżmu u l-komuniżmu nafu fi xi wassal. X'inhija l-istat x'inhu istat ta' dritt? L-istat ta' dritt ifisser li jkollok ġudikatura indipendenti, ifisser li inti ma tippruvax tibdel is-soċjetà jew inkella liġi dwar il-familji. Allura, Sinjura von der Leyen, naħseb li inti ma tallim xejn mill-li modi qed tibni Ewropa Soċjalista li manda l-ebda futur. L-Onorevoli Bellami, grazzi ħafna Signora President, il-Parlament Ewropew ma jaċċettax dan il-ftejm. Eh, din id-dikjerazzjoni aħna votaw iżjed tard illum. Uddim eh, kriżi bla preċedent aħna stennejna solidarjetà kbira, imma dan il-ftejm tal-kupru eh, ser ifisser illi id-dejn kollettiv ħajlħaq livelli storiċi il-pandemija ġabet tbatija kbira u naħseb li manna xejn biex nifirħu. Naħseb li ħadd m'għandu dritt li din it-traġedja li għaddejna minna wara f'opportunità biex jipprova joħloq eh, ħafna illużjonijiet li mhumiex minnhom. Dan il-pjan tal-kupru huwa eh, xorta ta' federalizmu u ċittadini tagħna ma tawx l-approvazzjoni tagħhom. Il-fatt li l-ċittadini tagħna m'għandhomx aċċess għas-suq iġi prezz miegħu u dan il-prezz se jitħallas minn ġenerazzjonijiet futuri, ġifieri aħna qed nieħdu dejn, qed nidħlu għal dejn issa fisem il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. U ma nafux kif se nħallsuh lura dan id-dejn. Eh, ma tajniex każ pereżempju l-awtonomija eh, li aħna nipproduċu l-ikel tagħna stess kien hemm tnaqqis fil-politika agrikola fil-fatt u l-fondi dwar riċerka tnaqsu b'10 fil-mija wkoll. għal ekwivalenti ta' 30 miljun eh, euro. Iġifiri minn flok noqodu nifirħu għax deċidejna nisselfu Naħseb li kien ikun aħjar kieku revedejna mill-qiegħ il-politiki Ewropej biex bekk verament inkunu nistgħu noppoġġaw l-industriji tagħna biex inkunu nistgħu eh, neliminaw it-taxxa fuq il-karbonju, pereżempju x'dik mhix idea tajba mhux se taħdem, irridu noħorġu b'xi ħaġa żied effiċjenti. Aħjar kieku fukajna fuq il-kupru reali tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi minuta u nofsi sur Belka. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej. Signori, Signora President tal-Kommissjoni, Sur President tal-Konsil, illum qed nitkellmu dwar eh, kif għanna nirreagġixxu għall isfidi li għandna qoddimna fid-dawl ta' din il-pandemija u anke għall isfidi tal-futur. Nitkellmu fuq riżorsi propji, fuq it-tassazzjoni, imma anke fuq kwistjonijiet oħra, kwistjonijiet illi wkoll huma kruċjali għall-Ewropa. Qed nitkellmu fuq valuri wara kollox. F'pajjiżi il-Polonja hemm dibattitu qawwi dwar ir-rispett lejn l-istat ta' dritt. Il-gvern dejjem jgħid li kwalunkwe rabta bejn il-fondi Ewropej u r-rispett lejn l-istat ta' dritt se tkun rabta dajfa ħafna u ma tista' qatt tiġi implementata fil-realtà. fil realtà Issa l-Unjoni Ewropea fil-ftejm tagħha eh, Issemmi li għandu jkun hemm rabta bejn l-istat ta' dritt u l-fond il-budget Ewropew, imma din ir-rabta titkun eh, validata fil-Kunsill xorta waħda u ma ninsewx l-Ungerija għandha dritt tal-vito, ġifieri xorta ħadd imblokka eh, din ir-rabta. U l-Ungerija tkun tista' tippreżenta dan kollu bħala suċċess fuq livell nazzjonali. Allura, ma nafx forsi kien hemm xi żball, forsi l-konklużjonijiet jiena mhux qed nifhimhom sew, jew inkella sempliċiment hija gidba eh, dan kollu. Hemm bżonn li nagħtu risposta ċara lill-ċittadini tagħna. Grazzi. Madam President. L-Onorevoli Bir għal minuta. Sinjura President tal-Komissjoni, Sur Michel, Europa illi tispira, Ewropa hija Ewropa fil-fatt li għandha bżonn budget ambizzjuż, budget li jirrifletti l-prijoritajiet tagħna. Però sfortunatament dan kollu kellu jċedi qoddim l-interessi nazzjonali. U għalhekk irridu namlu ċertu titjib f'dan il-pakket. L-Ewropa trid tkun mexxejja fuq livell teknoloġiku, però dan is-settur ehm, ftit li xejn ħajjihom il-budget fil-waqt li settur tal-bidja ħajħu iżjed. Jiena mhux qed nara li hemm xi ambizzjoni kbira għal riforma mhux qed nara li hemm viżjoni għal-fitur u xi ngħidu dwar l-impjiegi u dwar l-edukazzjoni. Issa, sinjuri, nafu xinu għam mistenni minna, irrit ikun hemm ċertu titjib f'dan il-pakket u t-titjib ma jfissirx li nkomplu eh, nimpalaw l-euro, l Sir Lamberts l-kritika li għamil Sir Lamberts, anzi najdlu illi kien hemm anka gvernijiet ehm, tal-ħodor illi permettew dan kollu. Irrid ikun hemm iżjed ħlas lura, iżjed ħlas lura u anka iżjed riformi. Iżjed riformi biex nagħtu risposta tajba lil din il-kriżi. Grazzi. Is-Sur Rinaldi għal minuta u nofs. Grazie President. L-Italja f'dawn l-aħħar 20 sena kienet kontributur net għal xi 160 biljun jekk wieħed jott mingħajr l-interessi. Eh, meta wieħed is il-kontribuzzjoni diretti u indiretti biex ngħinu pereżempju fil-fezme u fl-eżme min jott blealtà u għacħar illi l-Italja wara il-programm kollu ta' Next Generation, meta wieħed iqis anki l-kompensazzjonijiet imħabba il rebates se tkompri tkun kontributur net anki meta wieħed iqis illi se komplu jollu it-taxxi għal daqstant min jgħid illi fil-fatt hemm vantaġġi kbar għall-Italja fil-Kunsill Ewropew u anki dawk illi ħadu kont illi ħadu benefiċċji kbar eh, dawk il-pajjiżi għaliex saru fil-fatt Eh, beneficjari netti eh, hemm bżonn eh, qabel ma jakkużaw l-Italja jridu jisu dawn l-affarijiet. Min se ħallas għal dejn għal biex tiġi implementat il-programm Next Generation? L-Onorevoli Gorking għal minuta. Iva, grazzi. Jiena matul tmim il ġemali għadda, bħal ħafna minnkom segwejt il-summit u kont pjuttost ixxukkjat. Jiena bdejt ngħid bejn u bejruħi eh, tajt dawn il-mexxejja irrealizzaw illi l-istati nazzjon fis-seklu 21 mhux se jirnexxielhom eh, jagħmlu ġestjoni tajba ta' din il-kriżi u ġestjoni tajba tal-ekonomiji tagħhom. Il-kompromess li ntlaħaq eh, fi aspetti pozittivi u aspetti negattivi u kif smajna l-lum. Eh, Kienem partijiet mux zar mill-kompromessi mil li kellhom jiġu eliminati. L-Ewropa trid tkun iffokata fuq in-nies u għalhekk dawk il-programmi li ġew eliminati għandhom jerġgħu jiġu introdotti. Jiena ma nafx forsi il-gvernijiet il gvernijiet ma jafux x'qed jistennew minn għandhom il-votanti tajt ma semawx li ċittadini iċabxbu li l-professjonisti tal-qasam tas-saħħa u sadattant allokajna xi ħaġa l dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa le xejn. Imma nafuhom xi ħaġa. Inkella se naqbdu direzzjoni illi ma jaqblinnix naqblu. Kulħadd irid jibda jħoss li l-Ewropa hija tajba għalina u għalhekk iridu napoġġew iżjed dawn il-familji. Esso perché deve partire. Grazzi, Iva, il-President Michel ħasser eh, jintervjeni għaliex wara jrid eh, jillarga minn dan id-dibattitu jekk jogħġbok. Merci, Monsieur le, le Président, chers collègues, merci. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, grazzi ħafna tal-interventi ta'kom. Jina Għal darboħra nixtieq nirringrazzja lill-Parlament tal-viżjoni li urejtu f'dan l-aħħar xar u grazzi anke lill kummissjoni tal-Kooperazzjoni kbira li kien hemm magħhom. Mela ħan irreaġixxi fil-qosor għal xi punti li jissemmew. L-ewwel nett se niġbed l-attenzjoni lejn punt li ħafna minnkom fil-fatt semmew. Iġifiri, irridu nkunu determinati li naġixxu malajr u b'mod deċiżiv Kulħadd jiftakar għall-kriżi finanzjarja u nafu x'jiġri jekk eh, naġixxu bil-mod jew inkellek ma nagħmlux biżejjed fl-aħħar nispiċċaw inħallsu kont verament qares. Issa il-deċiżjoni li ħadet il-Kummissjoni f'temp ta' ftit ġimgħat kienet illi kellha tikkonvinċi 27 stat membru biex bekk nkunu nistgħu navvanzaw. U dan għamilnieh malajr dinja revoluzzjoni li għanna għoddimna issa għanna l-MFF u l-fond tal-kupru biex nkunu nistaw nindirizzaw il-COVID-19. Dan ħaj trasforma b'mod radikali e, il-mod kif l-Ewropa tkun kapaċi tingħaqad bejnita. Il-dibattitu politiku ma kienx ġdid, però din id-darba rajna żvilupp kbir u pass tajjeb il-qoddim. U jien qed neħu gost li flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali eh, u l-Kummissjoni il-Konsil ħajkompli eh, jinvolvu ruħu fil-dibattiti. Mela semmejtum il-taxxa digitali, taxxa ekoloġika, taxxa finanzjarja, dawn huma kollha eh, dibattiti demokratiċi li rridu nagħmlu. Rridu nimmobilizzaw li ċittadini, ċittadini li jħossuhom li huma parti minn dawn id-deċiżjonijiet. Mela dak li ġara eh, ftiljiem li għaddew ma jfissirx li mm, il-proċess intemm, anzi huwa sempliċement il-bidu ħajkonna bżonn ħafna enerġija u ħafna xogħol issa biex bekk il-ftehim illi ilħaqna bil-miktub fil-konsil nkunu nistgħu nittrasformawh f'xi ħaġa iżjed eh, tangibli. Jina lill-President von der Leyen fil-fatt kattila il- eh, qalba tal-kwistjoni mhumiex il-flus huma il-valuri, huma il-direzzjoni li rridu nagħtu lill proġett Ewropew. Il-pandemija li għaddejjin minna hija Anzi, il-proġett eh, Ewropew fil-fatt huwa bla preċedent għandek eh, komunità ta' 450 miljun Ewropew kollha bil-kultura tagħhom, bil-lingwa tagħhom. Huwa proġett eh, konġunt. Issa l-lum hawnhekk min semma illi forsi jasaġerajna, smajt klim xejn sabiħ mill-estremisti, intom edin tazlu il-mibeda, il-separazzjoni, aħna minna l-oħra ridu tolleranza u ftuħ. Naħseb illi hija e, tal-mistħija li tajdu dan il-klim intom, għalix id-deċizjoni li tieħdet hija waħda pozittiva l-Ewropej. Anke per la sua partecipazzjoni: Grazie President anki eh, tal-parteċipazzjoni tijak. Inkomplu issa bl-intervenzjoni tana. L-onorevoli Rangel għal minuta u nofs. Eh, and let me start. Grazie, President. Mela, nibda billi najt prosit lill-President Michel, prosit lill-Konsil ta' dan il ftajm storiku. Però kemm huwa ironiku illi meta fl-aħħar għanna fondi verament Ewropej dawn ser jintnefqu bażikament f'envelopes nazzjonali u fi programmi nazzjonali u mhux fi programm kbir u wiesa Ewropew. Il-kriżi gravissima illi eh, laqtet il-saħħitna dan l-aħħar tirrikjedi minna illi aħna nagħmlu omaġġ lil dawk illi terfu ħajjithom, dawk illi affaċċjaw lil marda u dawk illi jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Imma din hija kriżi ekonomika u soċjali wkoll, kriżi gravi ħafna. U għalhekk importanti li ngħidu li dan il-ftehim huwa storiku. Imma ħanna mill mistoqsija kif ser jiġi applikat? Il-gvernijiet nazzjonali sa m'għandhomx skużi ser ikollhom il-mezzi biex jirreagġixxu għal din il-kriżi u biex jajnu l ċittadini eh, lill-ħaddiema u l negozji Dwar l-MFF xtaqt ngħid li aħna disappuntati li m'hemmx programm kbir iffukat fuq is-saħħa u anke l-fatt li eh, mhux qed nagħtu dak il-ħaqqu lill-qasam tar-riċerka u tal-iżvilupp. U għalek aħna ser naprovaw l-MFF jekk dan li qed insemmi jiġi rranġat biss ħanajt kelma lill-kollega tiegħi soċjalista eh, Portugiża hija semmiet il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, imma sfortunatament kien il-Gvern Portugiż illi fil-Kunsill li żjed li mblokka din il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Il-Prim Ministru eh, Costa qal li rridu hemm separazzjoni totali bejn il-fond tal-kupru u l-istat tad dritt. Grazzi. Don, prego un minuto. L-Onorevoli Frizzon għal minuta u nofs. Grazzi, Grazzi ħafna. L-Ewropa għandha sfidi kbar qudiema u rridu insolvu l-kriżi flimkien. Irridu eh, budget modern illi ikollu viżjoni li għati priorità lill klima lill-impjiegi u rridu wkoll eh, font eh, tal-kupru marbut mal-kriżi attwali. Naturalment, irrid kunem hemm ukoll transizzjoni ekoloġika. U għalek, Nemmen li ħaġa pożittiva illi Wara ħames tijiem twal ta' negozjati l-kapijiet ta' stat u mexxej Ewropej ħarġu biftejim fuq budget u fuq fond tal-kupru. Naħseb li dan huwa progress storiku għaliex eh, matru negozjati eh, min jiġbet lejħu, min jiġed biċċa, eh, kulħadd ikollu veduti differenti u sitwazzjoni differenti fi stati membri differenti. Fil-fatt l-istess ħaġa tiġri propju hawnhekk fil-Parlament Ewropew Però eh, matul il-Kunsil tal-ġimgħa l-oħra, il-mexxejja refaw ir-responsabilità tagħhom u aħna rridu nerfaw tagħna. Irridu Ewropa illi tkun mexxejja fil-qasam tal-klima. U Ewropa fejn ikun hemm impjiegi reali, Ewropa illi tara illi l-istat ta' dritt ikun rispettat fl-istati membri kollha mhux f'25 stat membru jew 26 le 27 stat membru irrid ikun hemm rispett lejn l-istat ta' dritt hekk biss nistgħu nibnu Ewropa b'saħħitha għal ġenerazzjoni li jmiss. Għalfejn qed nagħmlu dan kollu, jiena dan qed nagħmlu għal uliedi u għal ulied uliedi. Grazzi. Grazzi. Onorevoli u għal minuta. Grazzi, President. President, President von der Leyen, kollegi, aħna smajna xiridu il-kapijiet ta' stat. Issa fil-parlament iridu naraw xiridu l-ċittadini u b'mod partikolari il-ġenerazzjoni li jmissa tajnijom tajnih il-program tajnih isimum. Pero ma nisimawomx. E, Erasmus Plus, Horizon, e, ġew maqtuwa id-design fil-mija tal-Next Generation EU Funds se jidħlu fil-reżiljenza. Jiena bħala ko-rapporter fuq dan il-fajl nixtieq ngħid illi il eh, nam il-mot illi eh, dan, il-programm għandu jkun verament għal ġenerazzjonijiet futuri, għazzaza, għatfall. Aħna rridu nipreparaw l-Unjoni tal-futur biss jekk ikollna l-ġenerazzjoni futur, mhux biss biex iħallsu, imma anki biex ikollhom leħen għat-tfal u għaż il-Parlament se jkun dejjem il-leħen tagħkom. Grazzi. L-Onorevoli Zlotowski għal-minuta. Mikrofonu. Jaħdem issa. President, il-Kunsill Ewropew wasal għal kompromess fuq il-budget li huwa importanzi tanti ħafna biex nirkupraw wara l-Covid u jina nixtieq nifraħ lil membri kollha tal-Kunsill għax naħseb illi rwol tal-Prim Ministru tagħna wkoll kien tajjeb ħafna. Hemm ħafna il-ħna kritiċi fuq il-konklużjonijiet tal-Konsil. Jina naħseb illi e, huma eżaġerati u jikritikaw iżejjed. Hawnhekk titkellmu fuq il-mekanizmu l-protezzjoni tal-istat ta' dritt, imma dina e, dan huwa strument illi mhuwiex fit-trattat biex wieħed jinfluenza anki l-kwistjonijiet interni tal-istati membri, ma l-fatti huma daw illi il regoli ġodda li etiġu il-liġijiet li qed jiġu adottati fil-Polonja u huma kollha legali, huma kollha b'rispett trattati u l-Polonja hija bazata fuq l-istat ta' dritt bla dubju, però mħafna ħafna membri tal-Parlament Ewropew li u jużaw dan l-istrument biex jagħmlu pressjoni fuq il-Prim Ministri jew l-Gvernijiet li ma joġbomx. E, il-Polonja Eh, kull ma għattamil qed tuża l-fondi Ewropej skont il-trattatu dan għandu ikun l-uniku trattat fil-futur. U il-Kunsill kunsil iddeċida għabbażi ta' da propju. Jidan nittama tama l-Parlament mhuwiex se jirvina dawk il-rizultati u illi mhux se jagħmel talbiet eh, li mhumiex raġonevoli. Hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni. Grazzi, is-Sur Peter sal-minuta u nofs. Grazzi, President. President tal-Kommissjoni, Sinjuri, f'dawn l-aħħar ġrana tagħmilna passi l qudiem importanti e l-impenn tal-Istat membri tal-Gvernijiet approvaw l-MFF u anki l-pjan tar kupru u issa irridu ninvestu fil-budget eh, stana u fil-irkupru. il-pjani tar-kupru eh, il-390.000 eh, u 360.000 eh, bħala grants u loans ifisser li kulħadd jista' jibbenefika, kolħat jista' juża dan il-font ta' rkupru. Però mm, ma spiċċajniex bil-ħidma tagħna eh, dak it fil- riċerka u żvilupp irridu natu iktar priorità għal biex noħol u tlaqim kontra l-Covid u kontra il-kanċer u hemm bżonn inkomplu r-riċerka f'dawn l-oqsma l-Erasmus Plus u anki il-fondi ta' difiża ġew maqtuha u minar il-kooperazzjoni għal riċerka u difiża l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun indipendenti. Umbat hemm eh, mewġa oħra ta' koronavirus li qed tolqotna u issa qed nibdew negozjati bejn il-Parlament u l-istituzzjonijiet u m'għandniex ħafna ħin, però il ftehim jista' jkun aħjar. Grazzi, Signora Jongerius. Grazzi. L-Olanda ma ġieċ eh, ma ħadiċ laħjar eh, fer, l eh, apprezzament mill-Europa. Ah, il-pajis tagħna kien il-kap tal-frugali. Però jina kontenta li l-ħakna ftejim ma nistawx niġildu wahedna u importanti li nikonsideraw l valur miżju tal-Europa. Eh, il-budget propost eh, eh, u kas ta' imbita antik fi fliexken ġodda. il <coughs> il-loqsma li eh, jirrigwardaw u mumiex prioritajiet il-lum iktar u ma prioritajiet ta' xiftit snin ilu u eh, għadna qed nibdew b'din eh, il-ġlida, b'din il-negozjazzjoni mal-Kunsil. Sur Knotek, grazzi. Il-ftejim tal-Kunsill Ewropew jagħtina speranza eh, illi aħna nkunu għawin f'din is-sitwazzjoni u l-kapit ta' stat dew il-ruol tagħna u ta' min eh, nirringrazzjawhom l-istituzzjonijiet kollha għandhom eh, jaqdu r tagħhom li jżomm u jżommu anki l-appoġġ tal-pubbliku. Jiena koordinatur tal-Kumitat Reġi Jena nilqa il-tisħiħ tal-politika ta' koezjoni illi għal-politika li toħroq Eh, impigi ġodda u nixtieq nirringrazzja lill-Sinjora eh, Kommissarju Pereira illi hija responsabbli għal koezjoni, nixtieq nirringrazzja għal xogħol eċellenti tagħha u jiena nixtieq anki eh, nitkellem fuq il-fondi Ewropej illi se jiġu użati għal miżuri fuq il-klima dawn għandhom ikunu miftuħa għal teknoloġiji kollha u dawn għandhom jinkludu anki it-teknoloġija e teknoloġija eh, nukleari. Grazzi, sur Resler. Minar mikrofonu l-kellim. Issa għet jahdem nispera. President, kollegi, fizmin ta' problemi ta' saħħa u ekonomiċi minar preċedenta u il-sajf kien mux ta' soltu, anki l-komplement ta' sena. Il-messagġ tal-Kunsill Ewropew kien messagġ ta' għaqda li għanna bżonna fl-Europa l-lum. ċerti pajizi, setturi ekonomiċi u ċerti ġenerazzjoni ġew affettwati iktar minn oħrajn u għal din raġuni kruċali li nevitaw illi ikunem iktar differenzi soċ-ekonomiċi għal pajizi Kroazja u anke għal pajizi oħrajn fl-Europa. Il-solidarietà uh, eh, tati opportunità biex ikunem irkupru għawi fl-imkien ma trasformazzjoni eh, digitali u Green Deal din hija prekondizjoni fl-istess ħin huwa ċar illi dan huwa biss il-bidu tal-Europa. L-Europa ta' ġenerazzjoni ġdida hija possibbli biss jekk ikunna investimenti ġodda fil-programmi li huma uh, ta' suċess eh, e-health, eh, Digital Europe, kull ma huwa eh, ħares e lejn il-futur. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku istituzzjoni ta' persuni eletti u bħala tali jista' jaħdem iktar fuq, il-prop fuq din il-proposta fin-negozjati u jista' jżid eh, perspettiva Ewropea eh, akbar. Rridu niżguraw flimkien li l-Ewropa hija preparata għal dawn il-passi storiċi meta għandna bżonnhom l-iktar għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi. Eh, Il-kellim li mis u sur Laruturu. E, Il-taxxa digitali hija ħaġa tajba. E, imma e, hija e, ta' 5 biljuni l-aħjar soluzzjoni li se ġib iktar flus tkun e, taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarja. Tkellmu fuq, però dan mhux biżejjed għandna bżonn taftajim u anki din is-sena minkejja il-budget u minkejja il-krizi. Il-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja tista' daħal xi 50 biljun. Minkejja l-Brexit, minkejja eh, eh, eh, problemi l-oħra tkun kiku tkun attività tajba ħafna, inizjattiva tajba ħafna biex tkun tista' daħal xi ħaġa bħala risorsi propri. E, jena kontent li jena rapporter fuq il-budget tal-2020 u jena bħala Ewropew ma nistax naċċetta budget man e, jekk aħna ma nilħqux ftehim fuq it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarja. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura e, Entfeld. Qabel ma nibda l-intervenzjoni tiegħi nixtieq ngħid illi jiddispjaċini ħafna illi il kapiet tal-Kunsillu tal-Kommissjoni għandhom dan il-vizju li jitilqu qabel ma ikun intem il-dibattitu. Jena nishtiq fil-futur li nkunu kollha preżenti sal-aħħar tal-dibattitu. Kollegi, illum hija il-birthday il-birthday tal- eh, tal-komunità tal-faham u tal-azzar. tal faham u tal azzar u fl-1951 fit-Trattat ta' Pariġi tat il-possibilità għal komunità Ewropea illi tisellef il-flus u li tagħmel it-taxxi. Dina kienet maġġoranza u l-kapijiet ta' dak iż-żmien kellhom il-viżjoni l-korraġġ illi jieħdu pass il qudiem għal ġenerazzjonijiet futura. Illum id-dibattitu li għandna qudiemna mhux fuq il-ċifri aħna u għafu kif aħna rridu nfaslu soċieta u namlu l-futur. Il-lazla bejn l-Europa l-ġdida u l-Europa l-qadima. Il-rebates huma tal-Europa antika. L-investimenti fil-riċerka u fil-klima hija l-Europa l-ġdida. Kollegi, il e, e, sena li għaddit Eh, iktar minn 200 miljun ta' ċittadini ivvutawna u tawna eh, speranza għal futur għal-parlament għandu seta fideħ. Ejja nużawa din is-seta li tawna. Grazzi jena il-komment li inti għamilt fuq il-kapiet eh, tal-istituzzjoniet sen, waslu għal fejn għandu jasal. Sur Novakov għal minuta u nofs. Grazzi, President. Kienem ħafna kollegi għalu li sejr nexinna. Entkom eh, nirringrazzjakom u tamin wieħed jirrispettakom għal dak li intkom għamiltu Naturalment, dak li jintkom ksibtu mhuwiex perfett, il-ftehim mhuwiex perfett. Il-Parlament Ewropew se jipprova naturalment eh, jagħmlu perfett xi mill-wedit iħalluna daqsxejn waħda dubbi kif nistgħu naqsu fl-istess ħin fi kriżi bħal di il-flus li qed nagħtu għas-saħħa kif nistgħu aħna Eh, innaqsu il-risorsi għal Just Transition Fund meta najdu li għanna priorità tal-klima. Eh, jiena naħseb illi għawnek dak li qed namlu huwa ħafna iktar importanti il-Parlament għal Ewropew kellu jistenna sentej biex naslu għal din il- dan il-ftejim, ma illum aħna lesti namlu kull ma nistaw biex niperfezzjonaw dan il-ftejim. Aħna kull flaxija meta inselmu l-tfal tagħna aħna eh, inweduhom illi ngħidulhom li għada se tkun ġurnata aħjar u dan li rridu nżommu f'moħħna f'din il-kriżi ma rridux innaqsu il-politika ta' koezjoni. Dan huwa dak li jistennew il-ċittadini tagħna. Grazzi Grazie ħafna President, eh, l-Ewropa bil-fond tar kupru deċidiet illi tieħu fideja rridni tal-futur tagħha. Ħajkun hemm taxxa komuni u dejn komuni biex bekk nibnu futur komuni. Dawn ir-riformi ser ifissru li ħan investu fl-Ewropej ħajkon ekonomija żjed kompetittiva, digitali, eżiet ekoloġika u b'impjiegi ta' kwalità. Se ninvestu eh, f'industrija iżjed reżiljenti u naturalment bitkabbir iżjed inklusiv u żjed ġust. Aħna eh, minnaw jew minn hemm eh, tallimna mill-modi, darba mhux ħansalvaw lill-ebda pajjiż, ħansalvaw lill-Ewropa u lill-valuri tagħha ħansalvaw l-ambizjoni kollettiva tagħna. Domna biex eh, l-ħana dan il-fond tal-kupru u l-Parlament eh, għamel l-rwol tiegħu u anka l-gvernijiet nazzjonali bħal dak Spanjol, imma l-prezz li ħallasna kien oli kien hemm eh, proposta xejn feliċi tal-budget komunitarju. U għalhekk aħna bħala awtorità li wkoll hija responsabbli mill-budget, aħna neżiġu li jkun hemm budget illi jkun għall-altezza tal-isfidi li għandna. Eh, skont il-talbiet il qed jagħmlu ċittadini. Grazzi. Is-Sinjura e, Pereira għal minuta u nofs. Obrigada, Sr. President. Grazzi ħafna, President. Sinjuri, seba' xhur stembaħna u sibna realità ġdida. Rajna bajnejna stess l-effett erridi ta' virus li eh, konna daqat ma rajna bħalu u il-veloċità li bija xteret mal-bqija ta' dinja nistaw nqablu biss mal-veloċità tal biza li huwa stess ħoloq. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea wieħed wara liħor intlaqtu mill-virus u f'kollha kemm huma intilfu ħafna ħajjiet. Il- biza U l-ħtiġa li nwaqfu dan il-virus fissret illi l-fabriki tagħna u l-iskejjel tagħna kellna nagħlquhom u ħajjitna waqfet. Imma l-Ewropa ma waqfitx, l-Ewropa l darboħra eh, għarfet tirrispondi għal din l-isfida u lill-populisti illi eh, jgħidu li l-Ewropa spiċċat għarfet is-sikkitom bl-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħha. Jiena nilqabod partikolari d-deċiżjoni illi jkun hemm taxxa fuq il-plastik illi huwa pass żgħir imma b'tifsira kbira għal ġenerazzjonijiet ġodda. Madankollu mhux l-aħbarijiet kollha ma' sbieħ il-Kunsill Ehm, warrab l-istrument tal-solvenza tal-impriq tal-negozji illi huwa eh, għodda importanti f'kas ta' emerġenza u eh, għal ukoll li ħajkun qed naqis fil-Horizon 2020 fl-Erasmus u fil-Fond ta' Transizjoni Ġusta u bekk li sem Next Generation EU ħajitlef parti mit-tifsira tiegħu. Sfortunatament il-gvernijiet eh, deċidew li għatu raġun il-filosofu Daniel Inerarity illi kien qal illi ħafna drabi il-futur u għallanda ta' zibel tal-prezent. Grazie, onorevoli Bullman, al minuta. President, Commissario, President tal kunsil Aħna imħazbin fuq il-responsabilitajiet internazjonali tagħna il-programm ta' rikupru ma jitkellimx fuq l ajnuna umanitarja u naqasna anki l-proġetti ta' zvilupp <coughs> solidarjetà eh, propju issa fejn <coughs> l-imsieħba tagħna għandhom bżonn is-solidarjetà tagħna, bżonn ninkluduha il-soċjalisti u demokratiċi edin jaħdmu eh, għal biex ikunem eh, estensjoni tajba tal-programm attuali għal irkupru ekonomiku għal sviluppi soċjali aħna dan huwa importanti għalina fil-Ġermanja u fl-Europa, imma ħaġa waħda importanti hija illi id-drittijiet ta' ċittadini fil-Budapest u f'Varsavja ma jiġux bi prezz, mhux għal-bejħ, la llum la għada u laqas meta nivvutaw. Grazzi Udo. Karas għal minuta u nofs. Sinjuri, il-kompromess tal-Kunsil u l-bidu tal-Parlament, manna negozjati mal-Parlament Ewropew u għadali għanna u dimna l-lum. U dawnu ma negozjati importanti, specialment meta rridu nitkelmu fuq il-rinazjonalizzazzjoni, rridu nevitawa u rridu nerfa u responsabilitajiet tagħna u anki fuq il-kwestjoni tal-unanimità. Imma jekk aħna irridu intejbu situazzjoni irridu eh, ninnegozjaw. Eh, L-Unjoni Ewropea la laqja bażar u laqas hija magna tal-flus, hija komunità ta' drittijiet tal-liġi, irridu nsaħħu demokrazija, irridu komunità kredibli għal-futur. U dana, eh, dana importanti għal-ċittadini, għanna responsabilità reċiproka mhux imħabba responsabilità ta' partit u lanqas għandna responsabilità lejn il-populisti eh, nazjonali li huma preżenti sfortunatament għandna bżonn ta' kuraġġ, responsabilità u mġiba tajbar. Il-diskors ta' Sur Michel huwa differenti mill-komunikazzjoni eh, tar riżultat storiku <clears throat> ta' 750 biljun hija hija kwistjoni storika wa veru illi ma ġietx misħuqa b'mod biżejjed għax dana qed eh, jirriskja eh, li jkun nazzjonalizmu u mhux eh, sens Ewropew. Aħna bħala Parlament Ewropew illi irridu namlu l-isforzi tagħna kollha biex eh, biex nirrifjutaw il-tuħ kollu u ma naċċettawx li jinqtaw il-klima, l-azzjoni fuq il-klima, fuq il-ġustizza soċjali u il-kwistjoni ta' risorsi eh, risorsi propri u importanti għandu jkun eh, għandu jkun eccellenti. Eh, aħna rridu nelbu l-unanimità anki biex insaħħu l-pro il-demokrazija Ewropea. Esur Angel, il e, negozjatu il, il, il però biss il-parti tal Next Generation EU illi fija il-grants. Din hija solidarjetà u hija risposta għal kriżi. Imma fuq l-MFF illi suppost namlu, namlu l-Europa aktar resilienti dina miex eh, eh, aħbar tajba u miex ħaġa storika. Aħna bħala soċjalisti ma nistawx naċċettaw il-programmi li huma orientati lejn il-futur u ma nistawx ħaqqas naċċettaw li jiddajfu il-proġetti ta' stat ta' dritt. Jiena jiddispjaċini ħafna li ir-rebates ma ġewx aboliti hawnhekk il-Kunsil telfet telef l-opportunità li noħorġu minn din id-diskussjoni finanzjarja tal-Europa. L-Europa mhuwiex biex wieħed jagħti u jieħu. Aħna il-Parlament l-uniku istituzzjoni eletta aħna nirqaw il-fond tal-kupru imma l-MFF mhuwiex biżejjed mhux biżejjed biex tiddefendi stat ta' drittu demokrazija. Il-parlament ma nistaw aħna nieħdu il-pillu li ħżina. Grazzi. 30. E Onorevoli Speraki. Grazzi. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea għamlu pass storiku qablu għal self komuni biex nindirizzaw l-ikbar sfida mill-gwerra. Issa hemm bżonn li jkollna ekonomija komuni li tkun aktar e-, ekoloġika. Dan il-pass storiku bbażat fuq kompromess storiku, però dan ifisser li aħna bħala parlament ma nistgħux naċċettaw l-iskopjament ta' pagamenti mill-istat ta' dritt u tnaqqis speċjalment fil-fond ta' tranzizzjoni eh, fondi meħtieġa f'megalopoli u l-madwar. Bħalissa fil-Mediterran għandna tensjoni u dan it-tort ta' Turkija. It-Turkija qed tedded id-drittijiet sovrani tal-Greċja ħarġu naftex ukoll u jixtiequ jagħmlu riċerka seżmika wkoll eh, fil-ixka f'kontinentali Griega. Qegħdin jgħidu wkoll il-Franza, qegħdin jiksru l-embargo tal-armamenti fil-Libja, hemm il-kustjoni tal-Agja Sofija wkoll. Hemm bżonn li ikonna sanzjonijiet kontra t Turkija dan huwa l-uniku mod kif nistgħu nibagħtu messaġġ ċar li mhux se noqogħdu għat-theddid tagħhom. Issa wasal iż-żmien li l tagħmel dak li għandha tagħmel. Jekk nibqgħu naċċettaw l-affarijiet kif huma ifisser. Grazzi. L-ewwel l-aħħar intervenzjoni Sinjora Toja. Dan il-Kunsill se jiġi se niftakru fuqu fuq l-unità tal-Europa, solidarietà bejn l-istati, anki responsabilità li bi strumenti komuni nafaċaw fl-imkien mux biss il-krizi ekonomika ma anki l-ħajja ta' ċittadini, is-saħħa u fl-aħħar il-soċjali tal-Europa u u fimna u korri li jek jaqa pajis wieħed kollha nistgħu naqgħu. U rridu najdu li anki il-populisti e, li huma pjuttost qawwijin m'għandhomx kummenti fuq il-battalja tagħhom. Imma r-riżultat huwa verament tajjeb. E, e, ħafna kummenti illi kienem eh, eh, Eh, kien hemm kummenti anke pjuttost negativi fuq ir-recovery hawnhekk. Ma nistgħux, però ħaġa waħda ma nistgħux naċċettaw li ma nistgħux naqtaw fuq il-kultura, fuq il-klima u fuq ir-riċerka u fuq is-saħħa. Aħna għaddejna dawn l-aħħar eh, eh, dawn l-aħħar snin dawn l-aħħar xhur eh, nisimgħu minant l-xjenzjati u minant riċerkaturi viroloġi biex nkunu nifmu kif se ngħixu fil-futur u anki il-ħajja tagħna tiddependi mir-riċerka fuq il-tlaqim eh, u fuq il-mediċini u flimkien aħna Eh, eh, ħarisna lejn l-operaturi tas saħħa eh, huma għamlu il-ħidma tagħhom erojkament u ma nistawx nieqfu issa, President, inti wkoll illi ħdimt ħafna anki inti ma ġejċ ma ringrazzjawx ħafna, jina nishtiq ringrazzjak anki personalment, anki fissem il-parlament kollu għal biex tati dan il-rizultat. <clears throat> Sehr President President, Ministru, Sinjuri, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi għal din il laqgħa straordinarja xi wħud minnkom kalkom twaqfu l-btajjel tagħkom ukoll, però naħseb li s-sitwazzjoni kienet teħtieġa din eh, kien hemm bżonn li insibu soluzzjoni f'waqta. Il-Kunsill dan biex jasal għal qbil, però issa għandna riżultat. Jiena naqbel mal-kritika li jesprimejtu, speċjalment b'rabta mal mff eh, bla dubju. Nittama li nistgħu jista' jkun hemm titjib waqt il negozjati speċjalment għal dawk l-oqsma fejn ma jistax ikun hemm kumpens eh, brabta ma' Next Generation EU, pereżempju l politika barranija għamilna d dikjerazzjonijiet tagħna anki hawnhekk iddiskutejna kemm huwa importanti li nkunu attivi fil-viċinat fl-Afrika speċjalment. Oriġinarjament minħabba l-migrazzjoni dan għadu japplika, però issa rridu niżguraw li f'partijiet oħrajn tad-dinja speċjalment fid-dawl tal-mediċina u t-tilqim li jistgħu jkunu prodotti fi bnadi oħra fid-dinja, għandna bżonn insomma budget xieraq. Jiena naħseb li hemm marġini ta' titjib l-istat ta' dritt ukoll xi ħaġa li ta' diversi drabi min-naħa tagħkom Eh, signora Pirri, inti jatta għandi kun li hemm diversi interpretazzjonijiet iva. Eh, n-nies hekk jagħmlu jmorru lura darhom bat jgħidu li jridu, però dak li jottu huwa dak li hemm fuq il-karta u dak li jkun adottat fl-aħħar mill-aħħar hemm dikjerazzjoni politika, però issa rridu insarfu dan kollu fil-leġiżlazzjoni. U ovvjament intom parti minn dan il-proċess fuq ir-riżorsi propji. Nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom, però naħseb ċar xirridu nagħmlu issa dejjem kien hemm bżonn li naraw x'għandu jsir. Għax irid jittieħed mis-swieq kapitali u x-xiriet jintrat lura, issa għandna bażi u l kummissjoni issa se tidħol fid-dettall ta' x'tip ta' riżorsi propji ġodda jistgħu jkunu disponibbli għandna l-idea tagħna aħna l-Parlament għandu tiegħu wkoll. U importanti ħafna li nagħmlu evalwazzjoni ċara ċerti riżorsi propji jistgħu jiġu implementati aktar malajr Aħrajn forsi jkollhom sun aktar żmien minħabba l-komplessità tagħhom, pereżempju il-mekanizmu ta' aġġustament tal-karbonju. F'termini legali u anke bħala sostanza, mhux biċċa xogħol faċli seddum xi ħaġa bħal din biex isseħħ, però sarħu raskom lill kummissjoni determinata assolutament li timplementi dawn il-proposti. Eh, grazzi ħafna. Eh, dak li rajna, dak li nkiseb dawn l-aħħar jiem. Eh, intom għattu li kien storiku, ovvjament. ċerti problemi wkoll bil-fors, però jiena kont involut il-involuta 10 snin Dak iż-żmien bil-kriżi ekonomika u finanzjarja li ju ma rreaġixxiet mill-ewwel, però issa importanti li nqisu kollox bħalissa qegħdin nirreaġixxu u l-aħħar appell tiegħi lilkom jien nifhem bisħieħ. Il-bżonn tal-bżonnijiet tal-Parlament Ewropew irid ikun involut fid-deċiżjonijiet fil-taħdidiet u anke fuq kwistjoni ta' kif se jkunu minn fuq għal-fondi, però l-appell tiegħi lilkom huwa ejja nkunu veloċi fin-negozjati tagħna nieħdu deċiżjoni mill-aktar fis għaliex hemm bżonn nkunu veloċi eh, fil-ħidma tagħna. Imbagħad meta tittieħed id-deċiżjoni hemm bżonn li l-istati membri wkoll eh, jieħdu d-deċiżjoni tagħhom 23 stat membru jrid jagħmel ratifika. Dan huwa proċess li jieħu x-xhur is-soltu dak li nixtieq huwa f'sitwazzjoni ideali dan jista' jiġri mill-aktar fis possibbli b'mod li ċittadini Ewropej, kumpaniji Ewropej jista' jkollhom tweġibiet u jistgħu jibdew minn issa Solidarjetà Ewropea. Grazzi Komissarju. Bekk nalqu dan id-dibattitu tal-plenarja straordinarja. Il-plenarja li missi saħat tkun f'Settembru aħna kollha kemm aħna kollegi għexna moment partikolari tal-ħajja tagħna u tal-istituzzjoni tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja il-gruppi politiċi kollha l-amministrazzjoni tal-Parlament, il-kabini tal-interpreti, dawn kienu xur diffiċli ħafna. Għamilna kull ma stajna biex il-Parlament ikun jista' jaħdem u bil, billi jaħdem il-Parlament aħna irnexxilna anki e, e, inħadmu l-Unjoni Ewropea illi l-Unjoni Ewropea kienet tista taħdem dana kien straordinarju Bħala riżultat nishtiq nirringrazzja tas-sagrifiċċji tal-paċenzja kollha tagħkom aħna kollha kemm aħna xtaqna illi kien ikun iktar e, imma e, dan huwa kull mar nexxinna nagħmlu bl-istrumenti li għandna għad dispożizzjoni. Issa l-ħidma tagħna ħad kompli il parlament u l-attività e, tiegħu ħad kompli e, narakom fi Strasburgu li hija waħda mill-ibliet tagħna f'Settembru. Grazzi, grazzi l kulħadd.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 Sommer.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 free coke. dag Peter.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

tajjeb.